Bon après-midi, collègues. Bon après-midi, Madame Georgieva. Et soyez la bienvenue au Parlement. Wara l-ofsenar tajjeb, kollegi, wara l-ofsenar tajjeb, Signora Georgieva, nil-akawn fil-Parlamentu fil-Kumitat tal-Izvilupp. Nafu li li dan ta' din il-smiħ u għal nisimaw li Signora Georgieva biex nivalwaw kemmija kapaċi tkun il-Kummissarju responsabli għal kooperazzjoni internazzjonali l-lajnuna monetarja u rispons fil-kriżijiet. Dan huwa l-portafoll li ġiet innominata għalih. Skont l-approvazzjoni tal-NIS 17 tal-regoli ta' proċedura, l-Parlament ħajevalwa l-Komitat ta' Kummissarju skont l-impenn tagħha Ewropew u l-indipendenza personali tagħha ħanaraw ukoll l-arfin tagħha tal-portafol tagħha u l-ħiliet ta' komunikazzjoni. Nixtieq fakkarkom li qabel ismih il-kommissarju kandidat wieġbet bil-miktub num set ta' mistoqsijiet u dawn ġew mqasmin fil-files li għandkom qudiemkom. Qabel ma nibdew fix-xogħol tagħna, nixtieq fil-qosor nfakkarkom kif ismih ħa nagħmluh. L-ewwel nett ħanibdew stqarrija qasira mill-gruppi politiċi dwar il-prioritijiet tagħhom għall-għajnuna umanitarja u l-ġestjoni tal-kriżi. Mbagħad il-Kummissarju nominat ħajt tiġi mistiedna biex tagħmel istqarrija ta' introduzzjoni li ma tkunx aktar minn 10 minuti. Din l-istqarrija mbagħad introduttiva tkun segwita minn tliet kwarti ta' mistoqsijiet u nibdow brown ta' rappreżentant minn kull grupp politiku. Id-dibattitu ħajkun imħejjis kont il-prinċipju ta' ping-pong għal 3 minuti u nofs, 45 sekonda għal kull mistoqsija, minuta u 45 sekonda għal komissarju biex wieġeb u 30 sekonda għal mistoqsija ta' segwitu jekk huwa meħtieġ. Bi 30 sekonda ta' tweġiba ħarija għal dik il-mistoqsija supplementari il-ħin tal-kelma huwa 45 sekonda l-membri. Aktar ma tkun asira l-mistoqsija, aktar ikun hemm ħin għall-kummissarju nominat biex iwieġeb u biex ikun hemm aktar segwiti possibbli. Il-mistoqsijiet ta' segwitu ir-ritmi speċifika rridu jkunu marbuta ma' tweġiba tal-kummissarju nominat u mhux jqajmu kwistjonijiet oħra. Pala President tal-Kumitat u ta' dan ismiħ, nirriserva dritt li ma naċċettax domandi ta' segwitu li ma jkunux konformi ma' dawn il-kriterji. Ħajkun hemm ukoll żewġ perjodi ta' KHDI fuq mistoqsijiet li ġew identifikati mill-koordinaturi bħala prioritajiet għal dan il-kumitat. Il-membri li jixtiequ jitkellmu f'dak id-dibattitu ħajkollhom bejn 15 u 20 sekonda biex jistaqsu mistoqsija u nistaqsi l-Kummissarju nominat biex tkun fil-qosor ħafna fil-tweġibiet tagħha. Ħadd ngħata priorità f'dan il-każ għall membri u għall membri sostituti tal-Kumitat Deve. Ħajkun hemm ukoll perjodi fejn jiena ħanistaqsi lill-Kummissarju biex iżżid aktar dettall fit-tweġibiet tagħha għal mistoqsijiet tal-membri jekk ma jkunux mwieġba bisħieħ. Il-gruppi politiċi ser ħabru din il-kustjoni jekk ikun hemm bżonn. Il-kumitati tal-ambjent u kumitati oħrajn huma preżenti u għalhekk nilqaħħom hawnhekk fostna u nistaqsi għalhekk issa lill-Kummissarju nominat Georgieva biex ittina stqarrija aħari jekk tkun tixtieq. Ħajkun hemm interpretazzjoni bil-lingwi kollha u għalhekk il-kelliema kollha jistgħu jżaw lil sin tagħhom. Iżda l-kelliema għandhom iżommu f'moħħom li diskorsi jridu jiġu interpretati u għalhekk m'għandhomx jaġlu meta jitkellmu jew inkella minn diskorsi bil-miktub li ma provdawx l-interpreti. Dan id-dibattitu jkun, eh, online, web streamed u l-rekordjer tal-video ħajkun disponibbli fuq is-sit ukoll. Issa nistgħu nibdew mill-istqarrijiet mill-gruppi politiċi u għalhekk ngħaddi l-kelma l-ewwel net lis sur Kazmarek fisem il-PPE. Pani komisarz. Grazzi, Signora President, Signora Komissarju nominat, Signori, aħna soddisfatti ħafna li nistaw nitkellmu majak f'dawn is-suġġetti li huma tant importanti għal dan il-Kumitat. Fit-Trattat ta' Lisbona, l-għajnuna umanitarja ġiet l-ewwel darba rikonoxxuta bħala mill waħda mill-politiki esterni tal-Unjoni Ewropea. U għall-ewwel darba ħajkonna kummissarju li ħajkun responsabbli għal l-għajnuna umanitarja il-ħolqin ta' portafol separat huwa sinjal ċar moti mill-Unjoni Ewropea u Missur Barroso li aħna ħanitrattaw l-għajnuna monetarja bis-serjetà u rridu ninfurzaw ir-rwol tal-Unjoni Ewropea fl-arena internazzjonali. Dan huwa pass fid-direzzjoni tajba l-Unjoni Ewropea hija waħda mill-akbar donatur tal-għajnuna monetarja fid-dinja u għalhekk tittifoka fuq il-koordinazzjoni, il-koeżjoni u l-komplementarjetà tkun ukoll lesta għal sfidi u sfidi ġodda għal lajnuna globali umanitarja. Dawn l-sfidi huma eh, diffiċli ħafna bħalma rajna dak li ġara fil-Ħajti. Waħda mill-sfidi l-aktar importanti hija eh, provvista neutrali ta' lajnuna. Madana kollu mhux ċar dejjem dwar din lajnuna kif tasal u dejjem nitkellmu dwar ċiskostanzi traġiċi mwiet ta' ħaddiema tal-lajnuna monetarja u rek rridu nħarsu lej din ix-xejra wkoll. Berman. Sur Berman fisem il-grupp tal-SND. Madam Commissioner Daz. Signora Kommissarju nominat, lajnuna monetarja palma taf hija ġlida kostanti, ġlida bejn il-real politik tal-setana bil-interessi strateġiċi industrijali u l-ħajiet ta' ħafna nisa tfal u rġil f'dik l-ordni li għandhom seta, għax nisa u tfal huma l-ewwel vittmi ta' dik konflitti tal-lum. Hija wkoll ġlida biex nkunu nistgħu nofru għajnuna għal dawk li ibatu u ċinikament ir-riskju li nwaslu għal konflitt bil-wasla l-ġdida tal-prodotti umanitari li jistgħu jkunu sors ta' aktar ġlied. Inti staqsejt li aħna nistaqsuk li jkun hemm determinazzjoni għax-xogħol tiegħek. Ħafna drabi titimponi rispett ta' drittijiet umanitari għal dawk li ma jaqsmux dawn il-valuri din tista' tkun rwol faċli fil-ħajti iżda diżastru naturali huwa kompletament differenti minn tbatija maħluqa minn mill bniedem. Tsunami mandu xieqsam Darfur u għalek irridu naraw li nirrispondu għal dan ukoll. Meta nintervjenu, kif nintervjenu u għalek il-modesta tagħna hija l-aħħar ħaġa li qed jistaqsu dawk li qed ibatu. L-arar fil-Berma row kemm aħna limitati fir-riżorsi tagħna għalhekk irridu nuru dawn il-prinċipi madwar id-dinja u li għall-Ewropa kull bniedem għandu ħakku li kollu ġejjin aħjar. Għalek irridu nisimaw il-punti di vista tiegħek għad-dilemmi kollha li qed jaffaċċa l ajnuna monetarja u li twassal għajnuna deċiziva min naħa tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. La parola est à monsieur Goerens de ALDE. Merci madame la présidente. Euh, madame Grazzi, signora President. Kummissarju nominat. Il-smieħ tijak jibda mill-bidu ta' tweġibi ta' situazzjoni fil-ħajti minn naħa tal-komunità internazzjonali. L-esperjenza reċenti u rritna li probabilment ħatkun il-kummissarju bil-inqas ħin disponibli għalik biex bekk tkun tista' tħejru ruħek biex twieġeb ħafna mistoqsijiet ta' kwistjonijiet komplessi fil-qasam tal-għajnuna umanitarja. Barra minn hekk, 27 stat membru tiġi jiġu rappreżentati mill-Kummissjoni u hemm żewġ kummissarji oħrajn li ħajkunhom x'jaqsmu max-xogħol tiegħek bħala koordinazzjoni u barra minn hekk ħajkun hemm inqas xogħol spettakolari minn ħadd tiegħek. Ħajkun hemm gruppi minsija biex ngħidu hekk. Pazjenti li huma intitolati għal trattament kontra il-viruses. Dawn huma minsija wkoll u hemm kunfletti minsija wkoll li hemm xogħol importanti għalik x'tagħmel fihom. Barra minn hekk hemm parlament li taħares lejk li jrid jidħol dialogu flimkien miegħek għaliex irridu nimplementaw it-Trattat tal-Lisbona u għalhekk dan jimponinna dmir biex nikkoordinaw flimkien miegħek fuq l-għajnuna umanitarja u r-respons għall l-akbar sfidi li għandna qudiemna. Katrin Gress, fissam il-ħodor, kjużuba. Grazzi. Signora Georgieva, l-impenni tijak bil-miktub ħagġuna ħafna fil-grupp tagħna. Musi tkun sorpriza li waħda mill-prioritajiet tal-grupp tagħna hija t-tweġibiet għal diżastri u tibdil fil-klima. Mhux id-diżastri kollha huma tibdil fil-klima rajni f'ħajti iżda ħafna minnhom għandhom x'jaqsmu ma' dan. Da jinkludi żieda fil-livelli ta' ilma, l-uragani u aktar diżastri naturali. L-lajnuna umanitarja hija marbuta wkoll ma' aktar politiki bħal pereżempju l-prevenzjoni ta' riskju li jridu jkunu marbuta ma' xulxin. U allura d-domanda tiegħi hija din. X'qed tipproponi b'mod speċifiku permezz ta' prevenzjoni ta' dizastri u tibdil fil-klima u kemm tista' tkun influenti flimkien mal-kollegi tiegħek fuq dawn il-kwistjonijiet. Barra minn hekk nixtieq ngħidlek li l-grupp tagħna huwa għamħasseb dwar il-forma ġdida ta' organizzazzjoni kif ukoll id-distribuzzjoni ta' delimitazzjoni tal-portafoll f'dawn il-kwistjonijiet. Essur sur Diva Fjosbu, grazzi Signora President, Kummissarju nominat, qed tiġi f'dan is-smieħ b'ħafna esperjenza kif konna t-diskutu dal-ħodu, lajnuna umanitarja għandu xtaqsam l-intervent umanitarja, kif ukoll il-responsabilità l-inħarsu, il responsabiltajiet l-aktar importanti li għanna bħala bnedmin. Hemm ukoll responsabilità li niproteġu mill-intrużjoni kontra s sovranità nazzjonali iżda din tista' titħares bħala binja ta' sovranità tan nazzjonijiet u l-kapaċità li dan in-nazzjon iħares lilu nnifsu. U għalhekk taqbel fil-istqarrija tiegħek li għandna nintervenu f'pajjiżi bħal Darfur biex bekk nibnu kapaċità ta' dawn il-pajjiżi biex ngħinuhom tassew kollom gvernanza u nejnu l-autoritajiet ta' dawn il-pajjiżi biex ikunu jistgħu jagħmlu dawk l-affarijiet li suppost jagħmlu ma mhux kapaċi jagħmlu u għalhekk dan huwa aspett importanti fil-qasam tal-għajnuna umanitarja. L-Unjoni Ewropea għandha rwol importanti ħafna x'taqdi għaliex hija istituzzjoni politika hija eh, titħares il-ħajjiet tal-bniedem kif ukoll tissalvagwardja l-impjiegi tal-uf ta' nies biex ikollhom ħajja ħjar għalek għandek responsabilità importanti u għalhekk nixtieq nisma' minn għandek biex tkun tista' twieġeb pa' domandi tiegħi. Grazzi. Um, yeah. Iva, edawnek, bil-edawnek, jien nishtiq najt kentejn dwar xinu ma l istenni tijaj. bil-kandidat ġdid għal dan il-portafoll din il-kwistjoni kollha tal-portafoll hija marbuta ħafna mal-politika koerenti li rritu konna. Aħna qed nippruvaw naraw li ninkludu oqsma li qabel ma kinux inklużi bħal pereżempju il-prevenzjoni ta' dizastri naturali kemm jista' jkun. Għalhekk nixtieq ngħid kemm f'dan il-kuntest dwar it-twaqif ta' font ta' għajnuna tal-Unjoni Ewropea biex bekk nkun nistgħu niżguraw li pajjiżi li huma mill-quta minn diżastri naturali jkunu f'pożizzjoni biex bekk ikunu jistgħu jkollhom lejun finanzjarji meħtieġa. Irridu nqisu wkoll li mhux kull avveniment ikun imħares mir-regoli tal-EIB u għalhekk nixtieq nistaqsi li il-faċilità ġdida tal-ilma li ġiet maħluqa issa li ġiet maħluqa propju għal pajjiżi tal-ACP din għandha tiġi estiża għal pajjiżi oħra. ċinija l-opinjoni tiegħek fuq dan? Biex bekk nkunu nistgħu niżguraw li r-rizorsi ikunu disponibbli għal ilma tajja pax-xorb. Sur Mario Borghezio fisem li FT. Commissario designato nella sua Grazzi, President. Il-Kummissarju nominat fil-tweġibit tagħha bil-miktub għal kwestjonarju tal-Parlament naħseb li provat taħreb tweġiba li xi ħadd seta' jistenna minna u tista' għadda tatina fi smieħ. Kif qed tara li x-xogħol tal-Unjoni Ewropea għamlet eżatt wara il-traġedja ta' Haiti? għal numru ta' jekk mhux ġimgħat kien hemm nuqqas fid-dinja. U dan wera stampa ta' diqa ta' numru ta' interventi mhux koordinati. Kien hemm sforz ta' spiża kbira minn ħafna pajjiżi u gvernijiet li ma produċux l-effett li setaw jħolqu. U għalhekk għalfej għandna konna pakketti tajnuna li jintremaw mismawiet minna rebda loġika ta' xejn biex ovvjament mbagħad jintlaħqu minn huwa l-aktar setana mhux dawk l-aktar dajfa li tassew ħaqhom li kollu majnuna. Mod partikolari x'tista' tgħidilna dwar dawn il-punti li ġejjin. Inti taħseb li hemm ħtieġa biex ikun hemm aktar trasparenza għal l-ispejjeż tal-operaturi, inkluż l-NGOs, nafu li fħajiti jider li jem tħassib biex l-NGOs kollhom logos kolla jidru fuq il-mezzi ta' xandir. Għalhekk biex nikkonkludi nishtiq ngħid li r-rwol militari huwa importanti fl-għajnuna umanitarja. Il-kummissarju nominat għal 10 minuti stqarrijiet ta' introduzzjoni. Jekk Madam President, Madam le Signora President, Signora Rapporteur, membri onorevoli, signori. Huwa unur u privileġġ għalija nkun hawn illum bħala Kommissarju nominat għal kooperazzjoni internazzjonali, l-għajnuna umanitarja u rispons fil-kriżijiet. Hija wkoll responsabilità kbira għal dawk l-aktar Fil-bżonn madwar id-dinja dan huwa l-aktar portafoll importanti tal-Kummissjoni. B'dan it-twaqif l-Unjoni tagħna qed jirrikonoxxi xejra ta' teddida ġifiri l-okkorrenza u l-intensità ta' diżastri naturali u diżastri maħluqa mill-bniedem li tkompli jiżdiedu. Huwa ukoll tajjeb li niġbru flimkien l-lajnuna umanitarja kif ukoll ir-rispons ċivili dawn imorru id fit u b'maġġoranza kbira smajt li kienem fil-fat aktar minn 90% ta' ċittadini tagħna u ħerqana li l-Ewropa żżid il-mod kif tkun preparata f'każijiet ta' diżastru u anke l-isforzi ta' respons madwar id-dinja. Palma qalu diġà l-kelliem llum, illum ninsabu f'nofs kriżi li swit 150.000 ħajiet ta' ċittadini tal-Ħajiti. Għalhekk m'hemm l-ebda klim li jistgħu jesprimu id diqa ta' dawk li ġew affettwati u għal dawk li ġew affettwati. Qabel it-terremot ta' janna ta' 12 ta' jannar il-Ħajti kienet tipprova eh, teleb il-wirt ta' problemi strutturali u l-impatt tal-uragani tal-2008 l-kisbiet ta' dizvilup li kienu diffiċli issa sfaxxaw fi xejn. Il-ħajt tipprova tibda mill-bidu iżda dan mhux se tagħmlu waħedha. Jekk jiena niġi konfermata, tkun dmir immedjat tiegħi li niżgura li aħna l-Ewropej waslu l-ħajti l-aqwa li l-Unjoni tagħna għandha x'toffri. Jiena ħarist lejn ir-rispons tal-Kummissjoni u l-membri u kont impressjonata biex xogħol li għamlu fil-post l-atturi tagħna. Is-servizzi ta' għajnuna għagġu aġixxew malajr ħafna meta faqqa il terremot Mill-ewwel ġurnata il-Kummissjoni allokat 3 miljun euro u l-personal tagħna kien fuq il-post. Mit-tieni ġurnata mbagħad l-imsieħba umanitarju l-protezzjoni ċivili żguraw li għaxieren ta' eluf ta' ċittadini ħajtjani kellhom aċċess għall manadif tajjeb għax-xorb. 25 pajjiż Ewropew bat l-appoġġ tiegħu koordinat kollu mill-Protezzjoni Ċivili u miċ-Ċentru ta' Monitoraġġ u Informazzjoni u kena koordinazzjoni minkejja li l-ġnas maquda fil-veru sens tal-kelma sfaxxaw fil-Ħajti u kien hemm numru ta' nies li, li mitu u għalhekk dawn iż-żmien jiem kienu diffiċli. L-Europa uriet ġenerozità li mawx bħala billi impenjat ruħa l-aktar minn 500 miljon euro bħala għajnuna medjata u assistenza għal rikostruzzjoni fuq medda twila ta' żmien. Li huwa importanti wkoll huwa li kien hemm numru impressjonanti ta', ta donazzjonijiet privati li juru s-solidarjetà ta' ċittadini Ewropej ma' dawk fil-bżonn. Issa hemm żewġ kompiti ta' priorità fil-ħajti L-ewwel li naġixxu b'mod deċiżiv biex inkomplu nwasslu l-għajnuna immedjata speċjalment il-ken, l-ikel u servizzi tas-saħħa. Barra minn hekk imbagħad li nibdew ix-xogħol fuq l-għajnuna ta' integrazzjoni, rikostruzzjoni u l-iżvilupp fuq medda twila ta' żmien. Il-kol nafu li suċċess huwa marbut mal-gvern tal-Ħajti biex ikollu r-rwol ta' mexxej Għalhekk qed immobilizzaw 100 miljun euro għal għajnuna mhux umanitarja biex nkunu nistgħu nejnu l gvern ikun jista' injidi l-ewwel funzjonijiet u servizzi tiegħu. Il-ġimgħa d-dieħla il-Kummissjana ħadd ipparteċipa f'missjoni internazzjonali għal Ħajti biex nħejju ruħna għall evalwazzjoni konġunta ta' ħtiġijiet biex jgħinuna l-isforzi tagħna fis-snin li ġejjin. Wara l-Ħajti mbagħad irridu nindirizzaw il-kwistjoni li hija fuq moħ kulħadd illum u fuq fom kulħadd se nagħmlu biex ikollna Unjoni Ewropea li tkun aktar taġixxi malajr aktar maquda meta faqqa id-diżastru li jmiss. Jiena kon sodisfatta ħafna li qed nara li l-ġimgħa d-dieħla ħajkun hemm kapaċità ta' respons ta' diżastri fl-Unjoni Ewropea u diħad tkun fuq l-aġenda tal-Kunsill Ewropew informali. Jiena nimpenja ruħi biex namel segwitu tad deliberazzjoni tal-Konsil mod attiv u ħan prova eh, nsib tmexxija mill-proposti tal-rapport ta' Barnier tal-2006 li ġi segwit fuq numru punti iżda mhux eh, fuq kollox u anke fuq approċ ta' aktar koordinazzjoni u anke li naġixxu malajr li ġi wara ir-rapport ta' Barnier. Jien nixtieq naħtaf l-opportunità biex niddiskuti dawn il-kwistjonijiet ma' dan il-Kumitat malajr kemm jista' jkun, dejjem jekk nkun ikkonfermata. Membri onorevoli, il-kol nafu li hemm wisq postijiet bħal Ħajti fejn uragan jew arar jew konflitt jista' iwassal għal telfit ta' ħajjiet u jwassal biex miljuni, speċjalment nisa u tfal, ikollhom faqar estrem ikunx arar f'Bangladesh jew konflitt fis-Sudan, ir-riżultat huwa dejjem l-istess, id-batija tan-nies. Kull sena 300 miljun jiġu affettwati mid diżastri naturali jew diżastri maħluqa mill-bniedem. Fil-fatt 2 miljun persuna qegħdin joħorġu barra mid-djar tagħhom u jfittxu kien fiħdanhom fiħdan pajjiżhom jew f'pajjiżi oħrajn. Dawn in-numri huma destinati li jkomplu jikbru minħabba tibdil fil-klima, minħabba l-urbanizzazzjoni maġla u minħabba l-fragilità tal-istat. Għalek dawn huma l-wedit li jiena ħanamel lilkom illum. Jekk niġi konfermata, jiena ħanamel għal-mutijaj biex nkun vuċi b'saħħita għal dawk li huma l-aktar fil-bżonn se nirpromovi il-prioritajiet li binna dwarhom fil-konsensus Ewropew għall-għajnuna umanitarja biex ikun hemm aktar għajnuna effiċenti, kapaċità ta' rispons aħjar, koordinazzjoni mtejba f'dan l-Unjoni Ewropea u bejn l-atturi umanitari u militari. Hija kwistjoni komplessa iżda waħda importanti. Jiena kun avukat fisem rispett tal-liġi umanitarji internazzjonali u ħanitkellem fisem dawk il-ħaddim umanitarji li jinqatlu fisem meta il-priġunieri jiġu abbużati u meta ikun hemm violenza sesswali li tintuża bħala arma ta' gwerra Jiena ħan għamil l-almu tijaj biex nwassal l-impentana biex naqsu il-riskju f'kas ta' dizastru, naħseb li importanti ħafna u li għanna nkomplu nibnu l-kapacità tagħna biex nkunu nistgħu natu eh, eh, nuraw xinu l-impatt umanitarju ta' tibdil fil-klima. U ħan użaw ukoll l-istrument ta' protezzjoni ċivili. Ħan nimplementa il-mandat ta' Trattat ta' Lisbona biex nwaqqaf il-Korp Umanitarju Volontarju Ewropew u anke biex il-valuri tagħna jitwettqu. L-aħħar iżda mhux l-inqas jien aħna impenja ruħi biex naħdem fil mal-kollegi tiegħi fih dan il-kulleġġ biex nużu r-riżorsi tagħna b'mod effettiv, intejbu l-koordinazzjoni tal-azzjonijiet tagħna u ċittadini Ewropej tagħna jkunu mbekk gburi għall appoġġ li qed jagħtu bħala respons ta' għajnuna monetarja f'każijiet ta' diżastru. Għadin ngħixu fi żmien fejn hemm aktar ħtiġijiet u anke hemm kompetizzjoni intensa għar riżorsi fiħdan l-Unjoni Ewropea u anke madwar l-aġenda tal-iżvilupp. U dan dan din l-sfida doppja ta' ħtiġijiet dejjem jispandu tnaqqis fil-budgets qed iwassal biex ikun hemm aktar koordinazzjoni fiħdan il-Kummissjoni u anke mal-Istati membri u din hija ta' importanza eċċezzjonali. Fiħdan il-Kummissjoni ħajkun hemm kooperazzjoni ma' bil-qrib ma' Baronessa Ashton u Sur Peebles biex nkunu nistgħu naħqu il-miri komuni. Ħanaħdem ukoll mill-qrib mal-kummissarji l-oħra, speċjalment dawk responsabbli mal-affarijiet interni, l-ambjent u l-azzjoni klimatika. Membri onorevoli, l-esperjenza tiegħi fl-iżvilupp għalmuni eh, lezzjoni sempliċi iżda waħda importanti. L-ebda persuna waħedha ma tista' tkun ta' suċċess waħedha, iżda li jekk naħdmu flimkien nistgħu nagħmlu d-differenza. U għalhekk b'dan it-twemmin jiena qed nafronta smieħ tal-lum u jekk niġi konfermata ħan niġi f'dan il-kumitat biex ikolli tmexxija fil-ġejjieni. Nilqa' id-domandi tagħkom. Grazzi. Nous avons maintenant notre première séance de Catch the Eye. mela, issa l ewwel sessjoni tal-Catch the Eye u eh, aħna nitkellmu fuq eh, din id-differenza umanitarja u l-koordinazzjoni li hemm bżonn fuq il-livell umanitarju, koordinazzjoni bejn il-kumitati li huma involuti kif ukoll mal-partijiet l-oħrajn il huma iktar involuti fl-azzjoni esterna. Aħna din nitkellmu fuq eh, ir-rabta bejn ir-riabilitazzjoni u l-għajnuna umanitarja u għanna ftit minuti issa lokati għal-mistoqsijiet. Sur Fizak Sketchbook. Grazzi ħafna, Signora Georgieva. popolazzjoni tal- ta' taħt id-deżert tas sahara kellhom jitilqu mill-djar tagħhom u qegħdin jinsabu f'sitwazzjoni diffiċli ħafna dawn ħatejnuhom lil dawn in-nies jekk jogħġbok kummissarju nominata. Iva, aħna ilna ilna naħdmu ħafna f'DG Eco fil-Kummissjoni ħalli ma ninsewx din il-kriżi li kienet imtawla daqsxejn iż aħna nafu illi hemm bżonn li nippruvaw ngħinu lil dawn in-nies ħalli ma jsofrux minħabba is-sitwazzjoni li jinsabu fija wkoll aħna ma nistgħux ninsewhom. U naturalment aħna rridu nipprovdu lajnuna lilhom u din skur tkun waħda mill-prijoritajiet tiegħi jiena naħseb ukoll li hija importanti ħafna li l-Kummissarju l-ġdid ikompli jaħdem fuq affarijiet li forsi jidru li ntasew. Ringrazzjak. Parola ta' Madam Gomez. Grazzi ħafna Signora Gomez. 15 sekonda. Fis-Sudan l-ewwel nies illi irċivew l-għajnuna umanitarja kienu f'xi pajjiżi Afrikani u anke fl-Etjopja u fil-Bashir fi ħajsiru elezzjonijiet ġodda. Mandomx ħelsin u hemm ukoll problemi bil-membru parlamentari li kien elett anke f'dan il-pajjiż il-mistoqsija il-kelma kienet interrotta. Jekk jogħġbok, eh, Sinjora Kummissarju nominata. Fil-qalba tal-għajnuna umanitarja għanna l-konċett ta' neutralità U dak li huwa importanti ħafna li aħna nagħmluh huwa illi naraw illi n-nies ma jsofrux mingħajr ħtija ta' xejn. U nippruvaw ngħinuhom u dan il-qasam aħna għandna ħafna strumenti sabiex nagħmlu iktar pressjoni fuq il-gvernijiet u naħseb anke fil-każ tas-Sudan. Huma ma żviluppawx is-sistemi tagħhom u għadna ma' il ħakni f'tejjim ta' kotenu magħhom. Però meta niskalmu fuq lajnuna li għandi tingħata lil vittmi ta' gwerer u diżastri nazzjonali aħna rridu u koll nkunu l-lesti l-ħiju ruħna għad dimensjoni politika għanna ma nistax li permettu li l-għajnuna umanitarja titħalla fidejn dawk li jabbużaw il-poter. U għal raġuni aħna dejjem naħdmu b'mod dirett mal-organizzazzjonijiet li jaħdmu fil-post stess. Mux mal-gvernijiet li jkunu jista' jkun qed jabbużaw il-poter. Skużani ma rridu nkomplu bil-bismeta. Grazzi ħafna. ningrazzja ħafna tal-attenzjoni li inti edha tagħti lill-kriżi fil-ħajti kif qed inti ħatibda l-mandat billi tipprova solvi din il-kriżi li hija ta' natura eċċezzjonali li għandha bżonn ta' ħafna għajnuna umanitarja kif ukoll rikostruzzjoni u żvilupp. Inti x'taħseb li hija rabta bejn rikostruzzjoni, żvilupp u għajnuna umanitarja u kif ħataħdem mal-Kummissarju Ashton Aziza Komissarju, nominata. Grazzi ħafna, din hija mistoqsija importanti ferm. Jiena l-bira iltqajt għall-ewwel darba mal-kummissarju li hija nominata għal dossier tal-iżvilupp u tkellimna dwar dan il-punt, ġifieri kif aħna ħaniżguraw illi pereżempju fil-Ħajiti ħanaħdmu b'mod kostruttiv flimkien aħna din nistennew li l-għajnuna umanitarja ħad tkun pjuttost imtawla u ħajkun hemm perjodu ta' żmien fej forsi ma jkunx meħtieġ li jkun hemm iktar minnuna monetarja, però aħna fl-istess ħin irridu nippruvaw inżidu l-isforzi tagħna tal-kupru. Aħna f'sitwazzjoni bħal di dejjem nħabtu wiċċna mad-dilemma ġifieri il- il-sostenibilità il kif ukoll il-fatt li inti trid tieħu azzjoni mill-iktar fis possibbli, però inti biex ikollok impatt li jkun kontinwu trid taħdem ukoll mal-awtoritajiet lokali. Għana nafu illi l-autoritajiet fil-ħajti per eżempju kienu affettwati b'mod negattiv oħra kif kienu affettwati l-bqija tan-nies. Nixtieq ngħid xi ħaġa fuq il-follow-up ta' tsunami. Skużan, nista' nirrispondi l-mistoqsija? Le, ħaj, issa jmiss lil kellim li jmiss. Grazzi ħafna l-bidla tal-klima hija xi ħaġa pjuttost fenomenali, però din qed taffettwa l-iktar pajjiżi żviluppati U anke f'dak li għandu xaqsa id-deforestazzjoni dina twassal għal livelli differenti ta' produttività kif ukoll nippruvaw insolvu problema tal-faqar madwar id-dinja. Iva, Jina familjari ħafna b'daw l-inizjattivi u meta kont eh, naħdem fil-qasam tal-ambjent kont diġedda nippromovi l-fatt li aħna rridu nippruvaw nwaqfu deforestazzjoni anke fil-kuntest tal-bidla tal-klima minħabba li aħna naħsbu illi il-deforestazzjoni hija responsabli għal 20% tal-problema, allura tista' tkun ukoll twassal l-20% tas-soluzzjoni tal-bidla tal-klima. tal bidla tal klima Aħna l-koll kemm aħna nafu li jekk aħna nitilfu ktar foresti ħajkollna inqas produttività agrikola u ħafna drabi dan huwa dak illi jitfal ċertu pajjiżi fi kriżijiet. Jiena nixtieq li nħares lejn is-sostenibilità ekoloġika, però aħna nixtieq ukoll min-naħa tagħna nappoġġaw l-isforzi sabiex inwaqfu d-deforestazzjoni. Ma nafx jekk biss ċilħin li kien allokata li jaskużani. Grazzi ħafna Sinjura Vestelund bħala l-ħar kellima f'din is-sessjoni ta' tiegħi. Grazzi ħafna, jiena kont naħseb kif inti bħala kommissarju tista' taħdem ħalli tiżgura li kollha politika koordinata għall-iżvilupp. Aħjina qiegħda naħseb ukoll għal ftehim ta' kummerċ minħabba li aħna bżon li naċċentwa kemm jista' jkun il-fattur ta' żvilupp hawnhekk ukoll. Grazzi ħafna jiena ma naħsibx li din ħadkun suġġett ħadda ħajkun suġġett li ħajkun fil-portfolio tiegħek b'mod awtomatiku, però jiena verament ħad gost li l-Kummissarju Barroso jieti iħaġġeġ jiet iħeġġeġ lill-ċertu kummissarju sabiex jaħdmu iktar flimkien u naħseb li mbagħad din id-dimensjoni tar-rabta bejn il mizerja ma l-isforzi tagħna kollha li qed nagħmlu fil-kuntest tal-iżvilupp u kif ukoll dawk l-affarijiet kollha wkoll li nistgħu nagħmlu sabiex insolvu il-problemi ta' madwar id-dinja. Din mhijiex responsabilità diretta tiegħi, però aħna fil-kulleġġ tal-Kummissarju nafu lil kol kemm aħna għandna niġibru l-isforzi tagħna flimkien u jiena żgur li l-esperjenza professjonali tiegħi kif ukoll it-twemmin tiegħi ħajkun eh, implementat anka fil-xolt tiegħi eh, f'dan id-dossier. ringrazzja. Nishtiq issa li naddu għall-ewwel round ta' mistoqsijiet u tweġibiet it-tweġibit jistaw dumu minuta u 45 sekonda ħanibdew b'game iċċel mill-IPP. Grazzi ħafna Iva, jena kont verament kontent li nisma illi inti tixtieq li ċittadini Ewropej ħajkunu fil-qalba ta' dan is-suġġett. Aħna nafu li aħna l-ikbar donaturi u meta nagħtu ħarsa li sitwazzjonijiet pereżempju bħal fil-Ħajti aħna nistgħu naraw l-Amerikani u mbagħad naraw l franċiżi l belġani u pajjiżi oħrajn, qatt ma naraw rappreżentant min-naħa tal-Unjoni Ewropea, jiena nixtieq li jkollna risposta em, tajba ħafna għal dawk li morijatu lajnuna fil-ħajti. Ħalli bekk il-bandira tagħna bħala tal-Unjoni Ewropea tkun tidher. U aħna nixtiequ li dan ikun implementat. Ningrazzjak. Grazzi ħafna, jiena l-ewwel net nixtieq nibda billi ngħid li ċittadini Ewropej għandhom ikunu gburin ta' dak illi aħna namlu bħala Ewropa, aħna din nikontribwixxu għal iktar minn 60% tal-ajuna umanitarja. Però barti minn hekk aħna nagħtu valur lill-ajuna umanitarja li jgħinuna sabiex naħdmu aħjar anke l-ġenerazzjonijiet tal ġejjini Meta jiena tajt lejn ir-rapport ta' Barnier, jiena ħsibt li dak is-suġġeriment tajjeb ħafna sabiex nżidu l-koordinazzjoni mbagħad Jiena tkellimt ukoll mal-kollegju li qalu li għalfejn dan ma kienx implementat. Jiena naħseb li kien hemm raġunijiet validi, kien hemm pajjiżi li għandhom idea differenti ta' din koordinazzjoni miżjuda. U aħna fil-pajizi, fil-Komissjon, ma nixtaqgħux nagħmlu xi ħaġa li l-pajjiżi jistgħu jagħmlu waħedhom, però minħabba li il- l-arar ta' kull mit-sena ħajkunu li sortu jkun sir, li sortu jisiru kull mit-sena ħajsiru iktar ta' spiss. Nafu li aħna l-għajnuna tagħna tkun iktar strutturata approċċ iktar strutturat li jista' jidentifika fejn hum għandna l-problemi u fejn nistgħu nżidu l-isforzi tagħna. Naturalment naħseb li tkun xi ħaġa pożittiva ħafna jekk l-Ewropej u anka aħna pereżempju bħal Bulgari aħna gburin ħafna li aħna eh, Ewropej jiena wkoll edha hawnhekk fuq notebook tiegħi għandi bandira sal-Ewropa, però aħna rridu naħdmu ħalli nikkonvinċu pajjiżi li jagħmel sens li jkollna aktar koordinazzjoni u rridu wkoll naraw kif aħna nistgħu nilħu konsens ħalli navvanzaw u nieħdu azzjonijiet illi tant ikun hemm bżonn f'żoni bħal Ħajiti. Nas speċjali ħin, grazzi ħafna. Iva, naħseb inti taf li aħna għandna proposti għal dawn il-gruppi militari. Forsi din tista' tkun iżviluppata ħalli ikollna forza militari u forza ta' grupp ta' grupp ta' nies li tista' tagħti lajnuna li jkunu lesti illi imorru fil-pajjiżi fejn ikun hemm bżonn. Iva din hija tip ta' mistoqsija li jiena nista' nara illi ikolli lill-Kummissarju Ashton hawnhekk miegħi li taħdem miegħi fuq dan is-suġġett kif ukoll kolleg l-oħra mir-Relex. Jiena naħseb li purament mill-perspettiva umanitarja, aħna dejjem naraw illi Meta il dizastru per eżempju jkun daqse gravi bħal fil-ħajiti, aħna għandna bżonn ċertu kapaċitajiet, ċertu eh, eh, affarijiet li mhux dejjem jinsabu fil-forza militari tal- jew kella grupp ta' għajnuna ċivili. Grazzi ħafna il- il-fatt li hemm daqshekk portfolios differenti ħajkun iktar diffiċli illi ċittadina jitkellmu b'vuċi waħda kif kienet l-intenzjoni ta' trattat ta' Lisbona. Rejdi Ashton għandha eh, strument eh, fideja kif ukoll Is-sur Bibalk santu strumenti ieħor f'idejh. Jiena nittama li l-President Barroso ħajibda is-sistema ħalli żewġ strumenti ta' għajnuna umanitarja jkunu f'idejn kummissarju wieħed u bat għana nippruvaw niddefinixxu l-wolijiet strateġiċi. Inti kif taħseb li tista' tkun koordinazzjoni bejn il-kollegi Tijak. Iva, jiena naħseb li fil-portfolio tiegħi jiena naħseb li hemm ħafna loġika interna biex nsejħi hekk. L-ewwel nett aħna din nagħtu vuċi lil dawk li m'għandhomx vuċi u naħseb li l fatt li jkun hemm eh, jiena fil-kulleġġ ta' kummissar li rappreżenta dan is-suġġett huwa importanti ħafna. Apparti minn hekk dan huwa portfolio loġiku minħabba illi jiġbor fl-imkien l-għajnuna umanitarja mal-koordinazzjoni l-izvilupp U jiena naħseb ukoll il-kooperazzjoni internazzjonali għandha għandha tkun sviluppata minn xi ħadd li hija għandu fidejh l-għajnuna umanitarja. U hemm bżonn ukoll li dejru pajjiżi fl-Asja u fl-Amerika Latina illi jista' jkun li jkun hemm xi diżastru naturali hemmhekk u anka fil-kas tal-Burma fejn aħna e, provajna nejnuhom, anka nipruvaw namlu iktar koordinazzjoni mal-garbija, ħalli kon iktar koordinazzjoni anke fil-kontinent Afrikan. Jiena hekk naħseb li ħajkun ix-xogħol tiegħi. F'dak l għandu x'jaqsam l-organizzazzjoni tal-bqija tal-portfolio, jiena ġejja minn organizzazzjoni li dawn l-aħħar 10 snin kienet qiegħda taħdem f'Matrix, ġifieri il-ġbir ta' informazzjoni naħseb li hija xi ħaġa li diġà qiegħda f'demmi, naf, naf sew kif nagħmilha jiena naħseb però illi huwa l-impenn u l-integrità ta' dawk illi qegħdin eh, għandhom dan ir-rwol importanti illi jaraw li din il-koordinazzjoni taħdem. Jiena tkellimt ukoll mal-Kummissarju Ashton li qalet illi hija lesta illi tipprova jkollha proġett illi jaħdem tajjeb u jkun tajjeb fil-prattika wkoll. koll. ħafna Sur Berman tixtieq terġa' saqsi mistoqsija oħra. Iva naħseb il-Kummissarju Ashton ħatkun pożittiva, tkun kostrittiva, però li nagħtu l-vuċi lil dawk li m'għandhomx vuċi din hija xi ħaġa li jilna nipprovu nagħmluha. L-għajnuna umanitarja xi ħaġa li hija wkoll magħrufa fil-kuntest tal-ġnus maquda. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq id-dritt u id-dmir illi aħna nagħtu għajnuna umanitarja fis-sitwazzjonijiet fraġli bħal fis-Somalja. L-Unjoni Ewropea għandha timponi nifissa x'inhi d-dilemma li għandhom bħalissa qudiemkom. Jekk jogħġbok, Sinja Gorgieva, iva din hija mistoqsija diffiċli ħafna minħabba li meta inti tibda l-azzjoni militari din tkun diffiċli ħafna li twaqqafha mbagħad. Però fil-każ tas somalia jiena jidher li l din hija l-unika alternativa li l-inna, però din it-tip ta' mistoqsija li jiena lesta li niddiskutiha ma' Sinjura Ashton u anka mal-Ministri tad-Difiża u Ministri tal-Affarijiet Barranin ħalli bekk aħna nsemmaw il-vuċi tal-komunità tal-għajnuna umanitarja. Dan huma nies illi għandhom opinjonijiet eh, opinjonijiet fermi ħafna, però naħseb li nistgħu nagħmlu kontribut aħna wkoll. Sir Gorengs Kirchberg kummissarju nominata, inti fil istqarrija ta' introduzzjoni tiegħek inti qed li hemm bżonn ta' din id-dimensjoni interoperattiva għal-ajruna umanitarja u jiena naħseb li jekk pereżempju nistabilixxu organizzazzjoni fuq bażi Ewropea. U nixtieq kun naf kif intom ma tagħmlu ġestjoni tal-affarijiet ħalli l-istati membri jkun jistgħu jagħmlu kontribut Siwi għal din l-organizzazzjoni ħallibek aħna nkunu nistgħu nappoġġaw anka minnaħa l unjoni Ewropea. mechanism that we currently Il-mekanizmu ta' koordinazzjoni li għanna bħalissa grazzi għal eh, ċentru tal-Madrax tal-Informazzjoni għamel xogħol tajjeb ħafna. La darba ikun hemm diżastru, ġi l-informazzjoni, din issir disponibbli għall-Istati membri, xi stati membri ma jibatux biss dak li għandhom iżda dak li hemm bżonn mbagħad biex jgħinu. Biex imorru pass li lin minn approċċ iktar strutturat jitlob li l-istati membri jaħdmu fl-imkien. Minn dak li smajt, uħut huma favur ħafna, oħrajn għandhom xi riservi u l-bqija pereżempju ma jagħmlu xejn. Fir-rigward ta' Ħajti issa ser naraw diskussjoni iktar intensiva jina nħos li aħna għanna nanalizzaw din il-kwistjoni b'mod oġġettiv u Ir-rwol tagħna huwa li naraw il-vantaġġi u l-iżvantaġġi u nippruvaw nimxu il qudiem fl-2003 bdiet din l-idea, issa qegħdin fl-2010, però hemm xi kwistjonijiet u raġunijiet għalfejn is-sitwazzjoni ma ġietx solvuta f'dan ir-rigward. Jiena mandiċ bizdejet informazzjoni, pero għalissa, u ma nishtiqx natikom din l-informazzjoni. Pers li mandiċ informazzjoni sħiħa. Il-kellimni Secured Book, follow-up uh, question. Fil-kwistjonijiet li ġa kienu ta' suċċess uh, fis sikurta komunità, politika u sikurtà, nixtieq insaqsik jekk stat membru per eżempju iħabbar il-kontribut tiegħu fid-dawl ta' din il-lekkim sejħa wishlist li diġa ġiet infassla. Iva, dan huwa approċċ tajjeb ħafna u wieħed xira ukoll. Iktar ma nistaw naħdmu fuq il-kapaċitajiet ġa assistenti, iktar inkunu nistaw immorru aħjar. Il-kwistjoni i meta il-kapacitajiet ta' kull pajjiż huwa meħtieġ għalih innifsu u mbagħad ikollna l-kwistjoni ta' x'ser nagħmlu issa. Għal daqstant iridu niddiskutu din il-kwistjoni. Sinjura Argentini. Grazzi, Sinjura Giorgieva, inti qed li dinja kwistjoni ta' koordinazzjoni u ta' x'nixtiequ niksbu il-kwistjoni li diġa il-mistoqsija li ġiet mistoqsija diġa nixtieq nerġa' saqsija. Inti responsabbli għal kooperazzjoni internazzjonali u kooperazzjoni internazzjonali għajnuna umanitarja, però xi tfisser dan? Xi fisser dan? X'inhi responsabilità tiegħek? Dan jinkludi svilupp, jinkludi um, emergency relief, rikostruzzjoni, inkludu eżatt? jiena nixtieq inkun naf min hu responsabbli għal xiex u dan qed insaqsiwlek bħala membru tal-Parlament Ewropew. Il-Kummissarju nominat. L-approċċ tiegħi huwa dan li ġej. Jiena da diġà diskutejtu mas-Sinjura Ashton mal-Baronessa Ashton. Dan huwa approċċ loġiku ħafna. ir wol tiegħi fil-kooperazzjoni internazzjonali Inħoss li ju l-ewel net dwar lajnuna umanitarja u rispons għad dizastri għaliex dan jinsab fil-qalba tal-portafol tiegħi. Biex natikom eżempju, eżempju ta' vera, meta aħna kena diffikultà biex nejnu l-nies ġewwa berma. Kien hemm kwistjoni li dan forsi jista' jwassal azzjoni militari. aħna diskutejna mal-ASEAN biex naraw x'nistgħu najnu namlu biex najnu lil vitmi. Dan huwa dak li għandi f'moħħi li ikonna approċċ iktar proattiv. Permezz tiegħu nibnu uh, sħubija u li nejnu iktar flajnuna umanitarja. Jiena mandi lebda dubju li sfortunatament dak li ser naraw fil-futur ser jitlob iktar azzjoni u b'riżultat ta' dizastri li ser isiru. Issa aħna rridu nkunu lesti, rridu nkunu proattivi. Ma tantx fadali ħin. Meta kienem it-tsunami dan dan ġej bil-mod u kieku aħna konna nafu b'daw l-affarijiet kieku kenna uh, avvis minn qabel ta' ktax kien se jiġri konna salvaw ħafna ħajjiet. Għal daqstant jiena se niprofa nifoka fuq dawn il-punti li għandi kemm semmejt. Muster nsaqsi uh, follow-up question għax mandiġ, mandiġ iktar ħin, it-tnejn li aħna. Issa naddu għas Sinjura Markakin. Id-domanda tiegħi hija dwar l-NGOs. Naħseb li għandna bżonn ta' xi tip ta' voluntary licensing fejn nistgħu naċċettaw, l-NGOs jistgħu jaċċettaw jew ma jaċċettawx. Jagħmlu skrutinju permezz tal-Kummissjoni u jiena nemmen li dan ser itejjeb il-kwalità tas-servizzi li huma jipprovdu. Allura x'inhu l-approċċ tiegħek fir-rigward tal-NGOs? F'dan il-qasam partikolari ta' għajnuna umanitarja, ix-xogħol kollu isir permezz ta' l-NGOs. Nemmen li hemm 186 partner li huma kwalifikati biex ikunu sħab mal-Kummissjoni biex jagħmlu għajnuna umanitarja. Naħseb li xi ħadd diġà semma din il-kwistjoni qabel il-kwistjoni tal-accountability. Il-Kummissjoni żviluppat sistema serja ħafna ta' reviews periodiċi eh, terz tal partners kollha u l-proġetti li huma jaħdmu fuqhom jiġu audited biex bekk aħna nkunu konfidenti fir-rigward tar riżultati tagħhom u NGOs li ma jkunux ta' suċċess jew ma jaħdmux biżejjed dawn jiġu skwalifikati. U allura il-ftehim ta' sħubija, il-partnership agreement, jiġifieri jiġu meħuda lilhom. Aħna ma nistawx nippermettu li jinħlew il-fondi pubbliċi, b'mod partikolari meta edin f'sitwazzjoni ħażina kullimkien. Allura l-accountability, responsabilità tal-imsieħba tal hija importanti ħafna. Jiena nista' ngħidilkom pereżempju li nhar il-ħadd għattajt satejn mal-team li jaħdem fil-accounting ta' DG Echo biex ikolli bizzejet informazzjoni għal meta issaqsuni din id-domanda. Għal daqstant, grazzi tal saqsejti l-domanda. Grazzi, għandek follow-up question, Signora Clarkin? Iva, inti għandek rwol importanti ħafna bħala il- vice eh, viċi president tal-Corporate Bank, tal-Bank Dinji. U allura inti għalfej issa trid issir kummissarju. Żewġ punti. L-ewwel nett. Aħna kellna sitwazzjoni ftit stramba. U il-Bulgari ma kienux daqshekk kontenti bis-sitwazzjoni. Jien għandi l-familja tiegħi ġewwa l-Bulgarija. U ikkolli ngħid però li mbagħad meta ġitni din l-opportunità ħasejt li dan kien dover tiegħi. Minn-naħa l-oħra mbagħad hemm ukoll il-fortuna. Hemm 26 portafoll pero erba minnom huma l-iktar li jinteressawni u li jaqblu mal-profil tiegħi. U dan il-profil huwa wieħed minnhom. Jaqbel ħafna mal-profil tiegħi dan il-portafol. Għal daqstant din hija bidla, hija opportunità ta' bidla u jiena ser naċċetta u lesta li nieħu din l-isfida jekk niġi maħtura kummissarju. Sinjura Zimmer. Grazie ħafna. Mix-xogħol li għamilt inti fil-bank dinni, naħseb li inti ġbart ħafna eh, esperjenza għaliex il-bank dinni għandu perspettiva wiesa dwar il-faqar dinji u hemm ħafna xogħol relatat ma' rikostruzzjoni, għal stant ser insaqsik dan li ġej minn dan il-punt inti taħseb li ser tagħmel enfasi fuq il-priorità għal rikostruzzjoni ta' lajnuna umanitarja. U hawnhekk qed insemmi mod partikolari l-bżonnijiet tan-nies u tar-reġuni uh, ikkonċernati. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar l-interess ta' kumpaniji. Il-Kummissarju jekk jogħġbok. L-ewwel qed tippermettuli li ngħid li r rabta bejn lajnuna, riabilitazzjoni u żvilupp mhijiex waħda mekkanika. Irridu naraw dawn il-kwistjonijiet b'mod olistiku. Sfortunatament, xi kultant l-affarijiet ma jsaħux mod tajjeb. Per eżempju, s-Sudan, kemm kien ikun aħjar kieku aħna Eh, stajna ninvestu fl-iżvilupp f'dan il-post. Jew inkella Zimbabwe m'hemmx raġuni għalfejn dan il-pajjiż jinsaf din is-sitwazzjoni, però dawn huma eċċezzjonijiet. Ir-regola hi li spiss aħna nistaw naħsbu b'mod olistiku biex na iktar żvilupp. Skużani, però ma smajtekx eh, sewwa eh, dwar l-aħħar domanda tiegħek. Ma nafx hekk semmejt ir-rwol tal-kumpaniji involuti f'dan il-portafoll. Iva, fir-rigward tal-għajnuna umanitarja, fir-rigward ta' kontributi volontarji u karità, per eżempju, jiena man nħoss li għandu l-wol però fil-rigward ta' kooperazzjoni tal-iżvilupp, meta jkun hemm pjattaforma għall-iżvilupp ta' settur privat, dan jgħin il-pajizi u fil-bank, bank dinji, meta namlu dan, aħna nistennew li kunem rispett ta' drittijiet tal-bniedem, ir-rekwiziti ambientali u soċjali tal-bank dinji li jittieħdu konsiderazzjoni, aħna wkoll ħdimna biex nipromuovu fl-industrija tal-banek standards għoljin. Għandik domanda follow-up ikki oġbok? Iva, għandi domanda follow-up. Jiena nishti inkun naf dwar il-kumpaniji li f'rigward tal rikostruzzjoni mux ser jiprofittaw mill-fat li jinata appoċ mill-fondi tal-Unjoni Ewropea, pero kumpaniji transnazjonali, multinazjonali li jaħdmu eh, fl-Unjoni Ewropea jista ikollom il responsabilità fir-rigward tal-ħsara li ssir lill ambjent pereżempju, allura inti kif ser iżżomm lil dawn il-kumpaniji responsabbli? Fil-ħidma ma' settur privat u l-izvilup jiena nħoss li domanda tijak taqa taħt il-portafol tal-izvilup għal hawnhekk qed isiru l-investimenti. Però biex natik opinjoni personali nħoss li l-obbligu tagħna huwa li nagħmlu standards għoljin u li naħdmu b'mod ma' pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw biex ikonna iktar prestazzjoni ambientali soċjali aħjar. Is-Sur Mario Borghezzi jekk jogħġbu. Sir President, Signora President, il-Kummissarju nominata qed turi fiduċja kbira fiċ checks li tagħmel il-Kummissjoni Ewropea u kol fil rigward tal-spejjes gbar li toffo fil rigward ta' dan kollu, pero għandi opinjoni differenti jena. L-komissarju nominata ser tiċċekja u ser tamel monitoraċ tal-monitors u ser tamel checks fil-pajizi li jirċivu il- jirrispondi għaliex ġilli nirċievu pereżempju mill-Afrika sinjali differenti ħafna. Ijo kol evitat id-domanda dwar intervent militari u għajnuniet. Grazzi, il-Kummissarju. Tajab, għandek żewġ domandi. Waħda hija jekk jiena ux ser inwaqqaf l-standards għalin ta' accountability finanzjarja un bat ir-rwol tal-militari tal u l-għajnuniet l għunet jiena nemmen ħafna fil rigward ta' trasparenza u l-accountability fil-ħajja professjonali tiegħi jiena ħdimt eh, fil-qasam tal-ambjent għaliex xaħat mill-qarib tiegħi kien marit minħabba eh, poisoning tal-ilma, eh, ilma valenat. U dan ifisser li jekk ma kuxa trasparenza issir ħsara lin nies jistgħu mutu n-nies għal daqstant jiena se nagħmel dak kollu li nista' biex nassigura li jkun hemm trasparenza u accountability fil-mod ta' kif nużaw il-fondi tagħna. Jekk il-mekkaniżmi ma jkunux biżejjed, allura aħna rridu nibnu dawn il-mekkaniżmi. Però fir rigward tal-għajnuna umanitarja, li tiġi motija mhux li channels tal-gvernijiet iżda l-organizzazzjoni bħal per eżempju ir-Red Cross track record tajjeb ħafna ta' impen, integrità u accountability aħna fil-rigward tal komunitarja nkunu qegħdin naħdmu mod tajjeb għax ir-riżorsi jkun qed jiġu ntużati mod tajjeb. Id-tieni domanda. Il-għajnuna eh, militari Jina nħoss li l-intervent militari huwa l-aħħar l-aħħar għodda. Uh, Irrid ikun hemm diskussjonijiet u qed ikun hemm diskussjonijiet bħalissa jekk għandux ikun hemm intervent militari jew le. Jien għandi bżonn nitalem ħafna iktar dwar din il-kwistjoni kollha. Però minn dak li talemt sissa jiena nemmen li din hija kwistjoni komplessa li teħtieġ il-kelliema ġiet interrotta. Għandek domanda follow-up? Nipreferi li kiku il-komissarju tkompli titkellem fuq is-suġġett, però nixtieq wkoll tgħidilna iktar informazzjoni dwar din il-kwistjoni. Tittatina aktar sostanza. Huwa ċar li inti ġejja mill-Bank Dinji, Però din hija kwistjoni ta' dottrina ta' inunijiet umanitarji Ewropej. Inti se titlob titkellem mal-esperti ser tinvolvi l-Parlament Ewropew biex ikonna dottrina ċara f'rigward tal-lajnuniet. Il-Kummissarju jekk joġbok. Biex naraq dwar kwistjoni tal-militar, jiena nħoss li huwa importanti ħafna li il-komunità ikkolla l-opportunità li titkellem ma' l-Ministri ta' Difiża, l-Ministri ta' Affarijiet Barranin biex tara x'nu l-aħjar format. Però kif ser sir dan ser nitkellem dwaru iktar tard u nerġan informakom dwaru. Jena nħoss, flimkien ma' Sinjora Ashton li dan huwa importanti ħafna. Li rridu nitkellmu ma' l-Ministri ta' Difiża u l-Ministri tal-Affarijiet Barranin. Issa naddu għas-sur Frank Van Hector. Grazzi. Signora President, komissarju nominata jiena ċert li inti konxja li Sur Kroċ kien meqjus bħala persona non grata ġewwa il-Kongo għaliex u għatkellem dwar il-falliment tal-gvern f'dan il-pajis minkejja il-miljoni ta' euro li l-Unjoni Ewropea tat l kongo għal snin twal blajnuna speċifika li kunem governanza, svilup ta' governanza u struttura tajba ta' governanza u kol biex ikunem iktar rispett għad drittijiet tal-bniedem. Xitħoss, xtaħseb, xini l-opinjoni tijak dwar din il-persuna ġewwa l-Kongo, kif se titratta mal-gvern tal-Kongo? I think that jiena naħseb li qed naħqu punt fejn il-kanali ta' komunikazzjoni ikunu mitlufa l-kollox u din għandha tkun l-aħħar qodda li nużaw tassew. Iżda xi kultant minkejja dan is-seħ u għalhekk jiena nixtieq ngħid li kemm jista' jkun aħna nippruvaw li jkollna kanal ta' dialogu li nittamaw wasanna biex nagħmlu pass il qoddim Dan rajnieh u rajnieh ukoll fil-Bank Dini li kultant nagħmlu pass żejjed forsi kienu kun aħjar li nieqfu pass qabel u għalhekk jien nista' ngħid li ħanamel dak kollu li nista' nagħmel biex nkun informata so Probabilment ħan niġi hawnhekk għax dan il-kumitat għandu l-vantaġġ uniku li jkun indipendenti mill-aspett politiku kulħadd għandu għan wieħed, jiġifieri l-Unjoni Ewropea ikolla assistenza tal-iżvilupp li tkun waħda effiċjenti. Għalhekk ħan hawn fil-kumitat ukoll għaliex dawn huma momenti diffiċli fejn iridu nagħmlu eh, ġudizzju u jien għalhekk inserraħ fuq l-arfin tagħkom. Iżda biex nkun kategorika, jien ngħid li kieku kellna kieku użajna, nkunu użajna l kanali kollha ta' komunikazzjoni mbagħad irridu nagħmlu dak li ma nixtiequx nagħmlu, sfortunatament. Grazzi, iżda ma taħsibx li għanna nieħdu pożizzjoni bħala prinċipju apparti lajnuna fl-emerġenza f'pajjiżi bħal Kongo, pajjiżi Afrikani, dawn għandhom ikunu dipendenti fuq klawżoli ta' drittijiet tal-bniedem u progress tangibli skont il-stat ta' dritt u demokrazija li tiġi waqfa hemmhekk. Jek da ma nagħmluhx bħala prinċipju għalhekk inħoss li dawn il-prinċipji eh, dajfa jiswaxxaw fix-xejn. Irrid noqta tentawek għax fil-qasam ta' responsabilta tiegħi jekk niġi konfermata f'dan il-portafoll rridu nkunu kemm jista' jkun notri, u rridu niżguraw li nħarsu ċittadini, ġifiri il-fokus awlini huwa li konna rwol importanti, l-lajnuna monetarija importanti, iżda għanna għan awlini u rridu nifukaw fuqu. Mod mifrux, apparti minn dan il-portafoll għall-Unjoni Ewropea, Iva huwa importanti li konna prinċipji ċari u jena naħseb li fl-opinjoni tiegħi dak li jena jamenni gburija li jena Ewropea iżda li għandna valuri. U dawn ma ma waqgħux mis-sema, ksibnihom b'diffikultà. Skisima. Mikrofonu, jek jazbok, il-President et joint à cette euh, audition, représenté par M. Theodoros Skila. Sur Tsilakakis. Uh, natural disaster. Il-dizastri naturali kienu qed jiskolaw f'dawn l-aħħar snin u qed imorru għall-ar minħabba tibdil fil-klima. Aħna nafu. L-aktar nirien u arar fil-nofsinhar tal-Ewropa għandna numru ta' ettari kbar ta' siġar li jiġu meqruda kull sena. U għalhekk irridu ntejbu l-kapaċità tagħna li wieġbu għal dawn id-diżastri naturali u dawn huma marbuta mal-kapaċità ta' meta huma fenomeni bħal dawn. Fis-sajf li għadda ħna stejna għat tisħiħ tal-kapaċità tal-protezzjoni ċivili Ewropea. U għalhekk inti ħatilqa din it-talba nixtieqek għalhekk telabora kif ħatamel dan jekk ħatamlu. La Commissaire Dessignée, deux minutes pour la réponse. With the... Zawx minuti għat Coming from... Uh, Aħna għanna protezzjoni ċivili, minn DG Eco, DG Environment, u rridu nħarsu li dan l-istrument ġdid li ħajkun strument għal-ġejjini u għalek ħanħeju għal uh, pjanar li jmiss. Għal żmien li jmiss meta nkunu nistgħu niddefinixxu l-prioritajiet għall-Kummissjoni. Dan huwa żmien importanti u għalhekk iva nista' ngħidlek konvenzjoni għaliex jiena nemmen bisħiħ fil-ħtaġa fil-ħtieġa li nkunu mħejja li meta kont direttur tal-bank fir-Russja aħna ħdimna mal-gvern Russu sabiex ikun hemm finanzjament għal proġett ta' Eh, immodernizzar ta' tbassir ta' temp. Ir-Russja kienet f'kundizzjoni finanzjarja ħażina u biex ir-Russi kunu jistgħu jisselfu mill-Bank Dinji biex ikun hemm finanzjament għal servizzi ta' tbassir ta' temp dan ma kien xejn ovvju. U għalhekk ridna li jkun hemm analiżi u ħriġna bil-konklużjoni li ħanuża ħanuża miżura monetarja li mhux xir hawnhekk hija li għal kull dollaru li ntefa għal fuq servizja ta' tbassir tal-temp ikonna beneficju ta' 16 il-dollaru grazzi għall-azzjoni ta' prevenzjoni. U għalhekk jiena konvinta li l-evidenza hija ċara li l-prevenzjoni hija kritika, hija importanti u li nkunu lesti fuq il-post hija xaġa kritika u għalhekk tħallas li għan nfisa u hija tajjeb għal ħalla 16 fl-Ewropa. Irridu nagħmlu reviżjoni, naraw dak li huwa azzjoni xirqa grazzi għal komissarju responsabli għall affarijiet interni għalli xe tinħares lej l-aspet li affettwa l-pajizi li tiżviluppaw, jena naħseb li jkun tajjeb li nitkellmu ma'kom il-Kumitat u anki fil-Parlament. Grazzi. Issa naddu għal domanda ta' segwitu. Inti għat li kienem proġett pilota u sajf li għadda kienem eh, aeroplani ta' kontrattifi tan-nar daw kienu utli. Inta għamil mezz biex twaqqaf dan l-isforz, dan is-sajf. Jiena tal-limt dwar dan il-proġett u ħasejt li kien interessanti ħafna. Dak li għadu mhux ċar huwa jekk u se nkunu nistgħu nkompluh u għalhekk jiena nixtieq inkun onesta miegħek ma nafx x'inhija l-qagħda finanzjarja u kif nistgħu nagħmlu biex inkomplu l-proġett għax jintem fl-2010. Nittama li nsibu mod sabiex inkomplu dan il-proġett għaliex apparentement mir-riżultati tal-evalwazzjonijiet preliminari ir-riżultati huma tajbin. U rġajt it-telħin, skużani, President. Voilà, donc notre deuxième tour de questions-réponses. Issa ngħaddu għattini round ta' mistoqsijiet u t-wagġibiet sur Kasmer. Kasmarek. Europejskim. Inti fl-istqarrija tiegħek semmejt il-konsensus Ewropew dwar l-lajnuna umanitarja. Fl-2008 pjantazzjoni ġi infassal fir rigward dan il-konsensus u għalhekk inti tħoss li hemm prioritajiet speċjali u elementi fiħdan din il-pjantazzjoni? Sinjura Kummissarju nominat. Meta il-personal ta' DG Econ għamil debriefing jiena eh, kont impressjonata x'kien hemm 49 azzjonijiet u apparti tnejn għamlu ħafna progress. Sa fejna fin aħna rridu namlu l-almutana biex nkomplu x-xogħlijiet, irridu naħdmu fir-rigward il-koordinazzjoni u mhux ta' staġib wara li kellna diskussjoni llum u minn dak li ħareġ u mbagħad irridu naħdmu wkoll fuq l-atturi umanitari u militari. Jiena nkun kuntenta ħafna li nerġa' lura magħkom biex Nitkellem magħkom la darba jkolli informazzjoni jekk niġi konfermata u la darba jkolli aktar fema dettaljata. Mbagħad ikun nista' nipprovdi aktar dettalji għal dik il-mistoqsija. Grazzi. Mogę tylko dodać, że będzie okazja, bo będzie przegląd z tego planu działania. Jien nixtieq inżid li din tkun opportunità tajba għax il-pjantazzjoni ħetħol fis-seħtin is-sena u għalhekk ikollna opportunità tajba biex nitkellmu fuq dan. Huwa minnu iva għandek raġun. Rridu konna ftitħin biex nħeju ruħna la darba jkonna revizjoni. Tirolian. Sur Tirolian, kjożbu? Ta' sit komisjon. Fil-tweġiba tiegħek, Sinjura Kummissarju, inti li l-katastrofi reċenti f'Ħajti hija li tkun opportunità għal kummissjoni Ewropea biex tittejjeb l-azzjonijiet tagħha fl-għajnuna umanitarja. Minkejja li l-azzjonijiet tal-Baronessa Ashton huma ta' minn ifaħħarhom mhumiex konformi ma' dak li konna neħtieġu. Rajna li kien hemm nuqqas ta' impatt u viżibilità tal-Unjoni Ewropea fuq il-post. Fil-portafol tiegħek inti ħatħares biex ikun hemm strument integrat biex ikollok ikonna strument aktar effettiv li jkun fisseħ għall-Unjoni Ewropea? Il-Kummissarju, kħiġoba. L-istrument ta' lajnuna umanitarja fil-fatt qed jintuża b'mod effiċenti u effettiv. Iżda din hija osservazzjoni interessanti li ħantikum. Dawn l-aħħar għaxar snin, disa snin minnhom il-flejjes li ġew ipprovdati li kienu riżorsi għall-għajnuna umanitarja uraw li dan l-istrument mhux biżejjed. U għalhekk meta kien hemm bżonn ta' aktar riżorsi, ir-riservi tal-Kummissjoni ma kinux biżejjed. U dik għalija hija indikazzjoni dwar dak li qed niddiskutu llum li l-intensità tad diżastri qegħdin jiżdiedu u anki qed ikunu aktar ta' spiss. strumenti oħra tal-Kummissjoni u row li ma kinux biżejjed biex jgħinu lil dawk li huma fil-bżonn. Per eżempju, taħt il-ftehim ta' Kotonu, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp jipprovdi għal 150 miljun euro jekk ikun hemm meħtieġ biex jintużaw għal eh, disastri naturali u diġa 37 miljun euro eh, kienu meħtieġa aktar minn dan il aktar minn din iċ-ċifra. Barra minn hekk l-istati membri jistgħu jagħmlu użu jekk ikun hemm il-bżonn ta' dan il-fond. U għalhekk irridu nkunu aktar kreattivi biex nkunu nagħmlu nistgħu nagħmlu mobilizzazzjoni ta' riżorsi biex ikunu jistgħu jintużati meta jkun hemm riski involuti joqtu aktar lil dawk li huma aktar dajfa u għalhekk xi ħaġa li jiena gburija dwara fil-Bank Dinji hija li ħriżna l-idea ta' assigurazzjoni ta' diżastri għal pajjiżi l-aktar fqar. U f'dan il-każ ikollhom assikurazzjoni fejn il-Gvern Kanadiż ħallas 300 eh, miljun dollaru meta laqtet pajjiż partikolari dawn riċevew assikurazzjoni ta' 8 miljun dollaru. U għalhekk dan imur lilin mill-approċċ konvenzjonali li qed jintuża minn dawk il-flejes li ħalsu fl-aħħar mill ħar ċittadini Ewropej. Huwa interessanti ħafna żda dun nkomplu tajt il-President u forsi m'x domanda ta' segwitu. <coughs> the, the floor is for Mr. Ivo. Issa nassur bag. Sur, eh, Signora Korgieva, l għennet nishtiq nejdlek proset tal-kompetenza li għatturina l-lum u eh, tal-kalma li bija t-rispondi l-mistoqsijiet tana. Jina nasab li l-ewel inti t-tkellimt ukoll fuq dizastri tal-li huma kawzati mill-bniedem. Jiena naħseb li xiftit minn daw id-diżastri huma kawzati wkoll minn interventi militari minn pajjiżi ġirien bħal pereżempju fil-Yemen. Inti taħseb li f'diżastri bħal dawn fejn il-popolazzjoni ċivila hija l-iktar li tkun mill-quta ħażin, taħseb li għandna jkollna aktar sforzi f'dak li għandu xaqsam għajnuna umanitarja u stabilizzazzjoni jekk inti taqbel miegħi. Inti ħajkollok il-kuraġġ li tabba twiċċek ma' din il-mistoqsija tant importanti. Kemm Jekk jaġbok, Sinja Gorgjava, Iva, Jiena nixtieq nerġa' nirreferi lura l-prinċipji li huma li fuqhom hija bbażata l-għajnuna umanitarja li huma l-imparzjalità u l-indipendenza tal-ħaddiema umanitarji. Ġifieri aħna f'dan il-qasam il-gvernijiet ħafna drabi ma jkunux l-aħjar mod ta' kif nistgħu nagħmlu interazzjoni. Aħna nafu kemm ikun diffiċli li inti tipprova tgħin l-istati li huma falluti jew kellha jinsabu sitwazzjoni sensittiva ħafna u diffiċli jiena ma naħsibx li dan ħajkun xi ħaġa li qatt taħt ir-responsabilità tiegħi, però kif qed qabel anka fil-istqarrija ta' introduzzjoni jekk aħna din nitkellmu fuq ġrida kontra l-inġustizzja li qed taffettwa l-familji u popolazzjoni ċavili u nkella li qed taffettwa iktar l nisa u l-tfal, jiena zgur li ħan nitkellem dwar dan. Jekk nista' nagħmel xi ħaġa bil-poter li ħajkolli sabiex nġbet iktar intenzjoni għal każijiet bħal dawn ħalli bekk nġildu mod iktar effettiv mġiba li mhijiex aċċettabbli żgur li ħanamela di. Ma nafx ehm, jekk l nwieġeb parti mill mistoqsija tiegħek, ħabba li kien hemm xi ftit ta' storbju meta kont qed nisma' l-interpretazzjoni, allura jekk naturalment tixtieq li terġa' issaqsi l-mistoqsija naturalment tista'. Grazzi Iva, jien għandi kumment. Naħseb li inti weġibt tajjeb ħafna u naħseb illi nista nappella għalek illi inti għandek tuża s-setat tijak sabiex tintervjeni f'każijiet bħal dawn u anka sabiex tagħmel dak kollu li tista' fil-naturalment fil-restrizzjonijiet li għandek fil-poter tiegħek. Iva, grazzi ħafna, napprezza ħafna l-fiduċa li jett turi fija u zgur li ħanamlu dan. Sur Batstas, Grazzi ħafna kummissarju nominata naħseb li inti taf x'inhija sitwazzjoni umanitarja fil-Gaza din hija sitwazzjoni drammatika ħafna u hemm bosta organizzazzjonijiet illi qegħdin jippruvaw jaħdmu hemmhekk kull miljun u nofs ta' persuni li jgħixu f'din f'din iż-żona hija jinsabu f'din sitwazzjoni diffiċli ħafna. Aħna nixtiequ li naraw li jkun hemm aċċess għal konvojs tal-għajnuna umanitarja u importanti li jittieħdu passi min-naħa tijak u minnaħa tal-kollegi tijak għalli niskuraw li l-gaza ma tibqax ħabs miftuħ. Iva, Etniħu għos ħafna li inti bdejti mistoqsija billi saqsejt nixħat għamil inti flimkien ma' 26 kollega tijak. Jiena naħseb li l-approċ għandu propju jkun dan ġifiri approċ ta' unjoni, ta' għaqda kollettiva U eh, dak illi aħna nafu illi il-kollegi tal-lajnuna umanitarja huma inkwetati fuq għawal aċċess għadżoni żoni li ikunu mill-quta. Jina qrajt ukoll rapporti li kitbu fl-sena 2004 u fl-2006 u din dejjem kienet problema ġifieri aħna dejjem irridu nippromovu l-aċċess għall-organizzazzjonijiet ta' għajnuna umanitarja l dawn iż-żoni. Ma kif tagħmlu dan jiena naħseb illi hemm il-ħtieġa wkoll li aħna il-ħin kollu nitkellmu fuq ir-raġunijiet li jiena tawlna meta aħna nsaqsu għalfejn ma natax aċċess għall-għajnuna militarja. U rridu naralizzawhom dawn it-tweġibiet minħabba li jista' jkun li jkun hemm ċertu prodotti li jistgħu jintużaw għall anijiet militari ġifieri f'każijiet bħal dawn aħna rridu ngħidu nejdu l-dal pajizi tuna lista tal-affarijiet li aħna ma nistawx nintroduċu fil-pajis. Mm, bekk aħna nkunu nistaw nispiċċaw blista pozittiva biex nejdu hekk ta' affarijiet li jistaw jinġibu fil-pajis. Jena naħseb illi il-fatt li aħna nieħdu azzjoni u nidru bħala Unjoni Ewropea u nitkellmu b'fuġ waħda hija ħaġa importanti ħafna. U mbagħad f'dak li għandu x'jaqsam il-ħaddiema fil-qasam tal-għajnuna umanitarja għandna bżonn li nappoġġaw kemm jista' jkun u li nippruvaw ukoll inneħħu d-diffikultajiet tekniċi li um, li jkunu hemmhekk jew forsi jkunu fit-tizzi li jeżistu fil-każ. Grazzi ħafna, kummissarju nominata, nixtieq nitkellem daqsxejn iktar dettal. Flimkien mal iżrael aħna għandna ħafna ftehim ta' kooperazzjoni li joffru aċċess minnaħat tal-Izrael l-Unjoni Ewropea, ma taħsibx li aħna nistgħu nużaw aħjar dan il-laqat mal-awtoritajiet tal-Izrael ħalli nippruvaw nikkonvinċuhom ħalli huma jieħdu azzjoni pożittiva Iva, għalek jiena saqt fuq din il-parti tal-mistoqsija tiegħek minħabba li jiena naħseb li għandna ħarsu lejn l-impenni kollha li aħna ħadna mal-Iżraelin m'għandix il-kompetenza sabiex ngħidilkom kif aħna nistgħu namluħdan, pero però naturalment dan il-messaġġ li li qed l ħannieħdu lura miegħi, ħanaddih l kollegi tiegħi u naturalment aħna nafu li fejn ikun hemm serja bħal m'hemm fil-Gaza. Fil Għana rritu naraw li nsibu soluzzjoni għalija. Grazzi ħafna Sur Deva, kjoġbok. Grazzi ħafna Sir President, Aziza Kummissarju, nominata tanti ħatkun il-vuċi ta' dawk li mandomx vuċi ħajkun hemm bosta kummissarji oħra li ħajkollhom ukoll rwol simili sur Pibalks, is-Sinjura Ashton, inti ħad tkun il-persuna però li ħad fissem dawk in-nies li m'għandhomx vuċi, inti ħajkollok tiġġieled ħafna sabiex eh, u koll din l-għajnuna umanitarja ta' priorita flimkien ma affarijiet oħra li għandhom priorita fl-Ewropea. Iva, mela le, Tixtieq sas l oħra. Le ma sibx, għax tant irrispondet mod tajjeb, ma s-sib li mal fej ma n-tama li kummissarji l-oħrajn ukoll kollhom istess atteġġament. Mela, wara terremot fil-ħajti kien hemm ħafna kien hemm istrument ta' protezzjoni ċivili li daħal, kien hemm ukoll ħafna njuna li ntbatet, U aħna rridu naraw kif naturalment aħna nistgħu nieħdu azzjoni biktar veloċità aħna x'nistgħu nagħmlu sabiex insaħħu l-konsistenza u l-koordinazzjoni fil-qasam tal-għajnuna umanitarja fl-Ewropa. X'jista' jkun dan ir-rwol anka għall-għajnuna f'dak li għandu xi qasam nuqqas ta' ikel. U l-forza ta' protezzjoni ċivili din ħad tkun waħda mill-prioritajiet tiegħek kif ħad din? Grazzi ħafna ta' din il-mistoqsija. Iva, jina naħseb li fil-fat. Il-fat li aħna stabilixxejna din il-respons għal ajnuna u il-kooperazzjoni internazzjonali kif ukoll għajnuna humanitarja għanna dak li seħ koħafa ġifri għanna grupp li huwa iktar jifokat fuq l-għajnuna umanitarja u grupp ieħor li jifokat iktar fuq protezzjoni ċivili. Ġifiri aħna naħsbu li huwa importanti ħafna nużaw dawn iż-żewġ rizorsi u naraw jekk nistgħux nagħmlu iktar koordinazzjoni minħabba li jista' jkun li dawn mhix mixin eżattament fl-istess triq, ġifiri aħna rridu nitalmu xi ħaġa mis-sitwazzjoni tal-Ħajti. U bħala kumment, Nista' ngħid li wara tsunami kien hemm evalwazzjoni serja ħafna u oġġettiva dwar il-lezzjonijiet li aħna tallimna wara diżastru naturali ta' tsunami. Meta ħarsu lejn ħajti nistgħu naraw li xi ftit minn dawn lezzjonijiet kienu applikati fil-fatt. U il-mistoqsija hija hekk li ma mistoqsijiet aħna tallimna mill-ħajti U uh, jiena naħseb ukoll li jekk ma se jkollna dawn il-gruppi wkoll fil-kunsill din hija pjattaforma tajba sabiex aħna nagħmlu progress u anke fil-kuntest dan il-kumitat. Għandek mistoqsija oħra ta' follow-up, sinjura? Mela issa l-Viċi President tal- kumitat effett jista' jitkellem u jistaqsim mistoqsija minuta Għandi problema minħabba li nkelli żewġ mistoqsijiet li konu kont l estate għalik, però daw kienu mistoqsijiet li diġa saqsew l kollegi oħra, għallura kelli nimprovizza, aħna nafu illi hemm bosta pajjiżi li nsabu f'żoni pjuttost kritiċi U allura jiena nixtieq eh, insaqsi kif aħna nistgħu nieħdu azzjoni mill-iktar fis possibbli u nippruvaw nevitaw il-ħin illi huwa s-soltu jkollna bżonn sabiex tittieħed deċiżjoni politika. Iva l-għajnuna umanitarja l-iktar Irridu naraw min huma n-nies li l-iktar qegħdin fil-bżonn ġifieri dan żgur li għandu jkun wieħed mill-għanijiet l-iktar illi huwa ta' sperazzjoni għalina issa jekk aħna ninsabu f'sitwazzjoni kif jiġi ħafna drabi f'ħafna postijiet fejn ir-rikostruzzjoni u l-iżvilupp ma jistgħux ikunu implementati, imbagħad naturalment ikollna problema u dak illi aħna nispiċċaw bih huwa li jkollna dipendenza li ddum ħafna u din tkun dipendenza fuq l ajuna umanitarja. U il-fatt li dawn il-pajizi li in-erdu jerġaw jerġaw kunu produttivi, jerġaw jaħdmu kif is-soltu kienu jaħdmu, din tista' tkun problematika ħafna ġifiri iktar ma jkun twil il-proċess ta' jnuna umanitarja, iktar ħajkun diffiċli għal-jom sabiex jimxu lejn rikostruzzjoni żvilupp huwa propju għalhekk li aħna rridu namlu l-ġudizzju l-iktar xira. Rridu naraw meta u flima każ il-kondizzjoni politiċi jkunu l-iktar xira Rridu noqdu attenti li ma nweġġawx iktar li dawn in-nies li qegħdin fil-bżonn milli ngħinuhom u naturalment dan il-ġudizzju ħafna drabi jinvolvi mhux biss evalwazzjoni razzjonali politiku, iżda wkoll mill-lat emozjonali, rridu naraw kif aħna rridu nitrasferixxu il-trasparenza tal-informazzjoni ħalli bekk aħna nkunu nistgħu jkun niffurmaw opinjoni bl-iktar mod oġġettiv. Għandkom stasija oħra? Għanna question time ta' follow-up fejn il-grupp politiċi jissaw jistaw jgħidu li bil-miktub li ma' mistoqsijiet jixtiequ li jkunu wieġba fiktar dettal mill-kummissarju nominata. Ħassa ħanaqralkom x'numa dawn il-mistaqsijiet li ma lezzjonijiet inti tallimt mill rispons tal-Unjoni Ewropea fil-Ħajti kif taħseb illi bekk aħna nistgħu ninfluwenzaw xogħol tiegħek f'dak li għandu x'jaqsam l-luna monetarja. Iva, il-kriżi naturalment aħna rridu nagħmlu evalwazzjoni tal-lezzjonijiet li tallimna. Però aħna nafu li dawk li aħna fdajna sabiex jagħmlu dan ix-xogħol kienu hemmhekk huma talmu xi ftit mill-lezzjonijiet li talmu wara tsunami, waħda mill-lezzjonijiet wara tsunami kienet li aħna ikonna diġa pozizjonati jemmek l-stoks li jemżon. Din kien diġa saret minn qabel u għenet ħafna l-nis tal-ħajti, issa dwar il-komunikazzjoni dwar dak li sar minn naħa tal-Ewropa, jina naħseb illi din kienet eh, ma kienx bizzejed minħabba li aħna ma meta smajt li rappresentanti li jaħdmu hemmhekk u fil-fatt tawni evalwazzjoni kuljum ta' dak li sar, però meta inti tara kif dan qed ikun ikkomunikat barra mill-pajjiż aħna ma kellniex l-istess storja, ġifieri aħna rridu naħsbu fuq il-komunikazzjoni bl-istess mod li aħna eh, naħsbu fuq l-azzjoni minħabba li n-nies ħajemnu dak li ħaj jgħidulhom fil-mezz ta' xerndi. Jina naħseb li hemm lok li konna approċċ Ewropew iktar koordinat u jiena nifhem għalfejn dan ma sarx u jiena nrid eh, ukoll nieħu konsiderazzjoni dawn l-raġunijiet tant importanti, però aħna rridu nuru wkoll l-Ewropa bħala entità waħda mhux bħala 27 pajis u l-Unjoni Ewropea. L-Istati Uniti batu vapur sptar li l-ħaniti. Tista' tara li l-Unjoni Ewropea kollha rwol simili fil-ġejjini. Iva, tal-boħra u hekk nerġgħu naqgħu fuq l-interoperabilità tal-operazzjonijiet ċivili u dak militari. Jiena Nemmen illi bħala l-aħħar alternattiva l-intervent militari jista' jkun tajjeb ħafna meta aħna kellna diskussjonijiet mal direttura ġenerali tal-Eko u konna din nitkellmu fuq eh, dan din ir-rabta bej respons ċivili u respons militari jiena saqsej dan il-mistoqsija jekk huma jaħsbux li kienu xirqa illi l-armata Eh, Amerikana tagħmel intervent militari fil-Ħajti u naturalment dak kien importanti pal per eżempju meta l-gvern ifalli u jikrolla u kunem lok naturalment li kunem intervent militari, pero inti malli tibda bil-intervent militari eh, eh, l-armata tkun fil-pajis u tkun diffiċli ħafna li terġa' toħroġa. kif intom ħad tiżguraw li konna aktar azzjoni preċiża u tajba għal oqsma pas Sudan. Iva, aħna nafu l-Unjoni Umanitarja għandha bżonn ta' tal-fatt li aħna nifukaw fuq liema pajjiżi għandhom l-iktar bżonn. L-għanna tridu naraw jekk aħna nafux fejn huma artiġijiet, jekk nix namlu mobilizzazzjoni tal-provisti li jem bżon sabiex aħna nissodisfaw dawn il-ħtiġijiet U jekk aħna nistawx nġbru dawn iż-żewġ punti flimkien, aħna nafu li ħafna drabi aħna jkollna problemi bl-aċċess għal żona f'diffikultà. U ħafna drabi wkoll kellna sitwazzjonijiet fejn lajnuna humanitarja ma tistax tilħaq il dawk l-iktar li għandhom bżonn ġifieri meta aħna naħdmu fuq dawn it-tlet elementi, u naraw li kollna evalwazzjoni tal-ħtiġijiet tajba li tkun preċiża. Aħna ma nixtiequx li nibatu affarijiet illi aħna għanna minna ma jkunu nafu x'għandhom bżonn eżattament dawn huma tliet elementi li jiena nixtieq nisaq fuqhom. Grazzi. Merci. Nous allons maintenant commencer le troisième round des questions. Grazzi, issa ser nibdew it-tielet round ta' domandi u risposti u nibdew bis-sinjura Kretu. Kummissarju nominat. Jiena ser nibqa' fuq l-istess tema u ser nitkellem dwar kif inżidu s-sigurtà tal-ħaddima umanitarji f'pajjiżi, per eżempju, fir-Repubblika tal-Kongo Se u kol f'pajjiżi oħrajn il-konvoj umanitarju jiġi attakkat bħal ġara ġewwa l-Ħajti. Kif nistgħu nassiguraw li l-għajnuna umanitarja tilħa il-popolazzjoni u kif il-ħaddiema umanitarji jkunu sikuri protetti? Kummissarju, Dak li nafu permezz ta' dawn in-nies li jaħdmu f'xi situazzjonijiet diffiċli huwa li huma spiss jippreferu li ma jkunux protetti mill-militar militar huma jippreferu jibnu il-modi tagħhom ta' kif jipproteġu li la minfusa għaliex la darba jkun hemm il-militar. Mbagħad eh, ma itkun problema jekk dawnu miex eh, neutrali jew jinkella leha, tkun issir ħaġa dubjuża. Għal daqstant, ix-xogħol tiegħi huwa li nassigura li aħna nassisjaw kollox xa bażi ta' sitwazzjoni. Aħna tallimna fil-Kummissjoni Ewropea li għanna li għattana dan huwa li ġewwa l-Kongo, mod partikolari l-Kongo, ħabba daqs tal-pajjiż. U forsi anka sudan dan jiġi ntużat, wieħed irid jaħseb x'għandna nagħmlu fir-rigward ta' mezzi ta' trasportazzjoni li jkunu ta' iktar protezzjoni għal ħaddim umanitarji. F'dan il-każ li dawn ittiru milli jaqsmu territorji perikolużi ħafna. Din hija waħda mill-fatturi eh, ta' sigurtà għal dawn in-nies. Punt ieħor. Irrid ikun hemm konnessjoni u aħna rridu aħna ninvestu ħafna f'servizzi ta' komunikazzjoni. Fil-fatt aħna għamilna satellita biex permezz tagħha n-nis ikunu jistgħu l il-ħaddiema umanitarji jkunu jistgħu iċemplu d-dar u jgħidu l familja tagħhom aħna nisabu tajbin. Irid ikun hemm ukoll mezzi li jgħinu lil dawn il- ħaddiema. Tajjeb interessata ħafna tgħid il-President ferro rridu nibqgħu mixin. Sri Krettu. Is-sena l-oħra aħna kena iktar mill 200 ah, persuna li kienu qed jagħtu għajnuna manitarja li mietu u għal daqstan kwissjoni għandha tiġi investigata tajjeb ħafna biex nevitaw li jkun hemm din it-tip ta' sitwazzjoni mill-ġdid. Issa ngħaddu il-kelma li sur Newton dan. Grazzi ħafna, inti qed tagħmel xogħol tajjeb ħafna Inti titkellem Russu tajjeb ħafna għattajt tlet snin ġewwa Moska u kif din l-esperjenza tar-Russja sertejnek fix-xogħol tiegħek. Kif taħseb li inti tista' tirrelata mar-Russja uh, f'dan il-qasam jew inkella dan ser ikun li lin mill-profil tiegħek. Il-kummissarju nominata. Hemm żewġ partijiet mill-esperienza tal-TI ġewwa Russja li huma applikabbli għal dan ix-xogħol hawnhekk meta jien kont direttur hemmhekk kien hemm operat militari minn naħa tal-kumitat tal-Kummissjoni u wkoll na Nazzjonijiet Uniti għal uh, ċeċnija b'mod partikolari u għal Kawkasu aħna ħdimna ma' Nazzjonijiet Uniti Dan il-mod li ġej. Aħna il-Bank Dinji ma niprovdux għajnuna umanitarja, però nistgħu naħdmu biex niprovdu kondizzjonijiet li jippermettu li din tingħata u nużaw l-aċċess tagħna għal uh, senior leadership ġewwa l-Moska u fir-Repubbliki. Aħna bdejna proġett eh, madwar dan il- Eh, l-għajnuna umanitarja fil-reġuni eh, tal-viċinat. Aħna iffukajna fuq ħaġa waħda li kunem servizzi ċivili li jkunu kapaċi jirċivu l-flus u jkunu responsabli għalihom. Aħna ma stajniex noperaw ġewwa ċeċnija ma kenniex il-permess, però ġibna nies miċ-ċeċnija u jiena naħseb li dan kien ġewwa Kaberdina, ġewwa l-Bulgarija biex inħarġuhom. It-tini punt jiena kont fortunata bizzejet li kont ġewwa r-Russja meta r-Russja kienet eh, titmexxi il-G8. U saqsawni x'nistgħu nagħmlu U għetlom ejaw namlu Emerging Donor Conference, intom id-donaturi stidnu lil ħaddieħor. U għamlu għam minn għalija f'April ta' l-2004, meta kienu edin Um, um, jilqaw il-G8 u ser jirġaw jamlu din il-ħagġa u koll iktar tajt. Issa wasalna l-ħin tal-domanda follow-up tgħid il-President. Il-follow-up question hija eh, għal domanda tas sur Mitchell. Kif inti ser iżid il-viżabilità tax-xogħol tiegħek fisem l-Unjoni Ewropea? Inti ser tagħmel blog, pereżempju, jew inkella l-istaff tiegħek ser jagħmel blog, u forsi inti tista' tikkonsidra li tuża Twitter Jiena naħseb li Twitter huwa eċċellenti għal ħaġa ta' dan it-tip għaliex Twitter jagħti highlight lill-ġurnalisti speċjalment taħdem mod tajjeb. Jiena ġenerazzjoni naqra aktar antika u allura għadni qed nipprova nlaħaq ma' dawn l-affarijiet kollha. Però naf li Twitter huwa tajjeb. Meta jien ġejt nominata kelli nċempel l eh, eh, familja tiegħi biex ninformuha għaliex kien hemm ħafna informazzjoni għadja fuq Twitter u bdejt nibżalli li tista' tasal qabel ma l-għamjena. Allura, naħseb li permezz ta' Twitter tagħmel messaġġi ostra ħafna li jikkonvinċu lin nies malajr. Issa naddu għas-Sinjura eh, Levin f'isem il-ħodor. Grazie ħafna. Nixtieq insaqsi x'nu l-konsekwenzi li qed tara fir rigward tal-falliment ta' Copenhagen f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-għajnuna umanitarja ta' Nazzjonijiet Uniti u wkoll minħabba l-fatt li il-Copenhagen mhux qed jorbot li jonqos il-tisin globali b'żewġ eh, gradi. X'ser isir fil-ħames snin li ġejjin u fil-rigward ukoll tal-żieda fir-riski li qed tiġi kalkulata, x'inhu wkoll x'inhi wkoll opinjonijiet tiegħek fir-rigward ta' attivitajiet pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u x'men eh, u l-pajjiż eh, kumpaniji li jinsabu f'dawn il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw ser tagħmel inti biex iġġelhom dawn ehm, jadrixxu ma' regoli biex nipprevjenu li jkun hemm iktar diżastri. Il-Kummissarju, minħabba li jina ġejja mill-komunità ambientali jina kont ġewwa Copenhagen u ma kontx ċerta. Ma kontx negattiva biss. Sibt li din kienet waħda problematika minħabba li kien ftit ta' kaos. U kontet ninkwieta li l-Unjoni Ewropea ma rnex li tikseb is-siġġu tal-Unjoni Ewropea madwar din il-mejda ta' diskussjoni u din hija xi ħaġa li aħna rridu naħsbu dwarha. Però ħames snin ilu jiena probabbilment ma kontx qed nispera li ser ikun hemm 120 kap ta' stat li ser jinaqdu flimkien biex jitkellmu fuq din il-kwistjoni. il il kwistjoni allura jiena naħseb illum li din probabbilment ser tkun l-ikbar sfida tal-ġenerazzjoni tagħna. U Copenhagen flimkien mal kajos u l-40.000 persuna li kien hemm hemmhekk eh, qed iżidu dan l-arfin. Iġifieri ma kien biss ħaġa negattiva, kien hemm xi affarijiet pożittivi li ħarġu minn Copenhagen jina naħseb li rridu nkunu preparati, irrid ikun hemm iktar risorsi biex nitrattaw dawn id-diżastri, wieħed mill-affarijiet li ħdimt fuqu fil-bank dinji kien il-vulnerabilità eh, għal ta' pajjiżi eh, foqra fir-rigward tal-bidla fil-klima. Irridu naraw eżattament ser namlu jekk u ser sibu mezzi kreattivi u jiena naħseb li rridu ninvestu iktar enerġija f'dan kollu. Jekk aħna nemlu ser ikun hemm minn budgets li ser jgħinu l-nies minn dawn il-problemi 10 snin jew 15 sena oħra mhux ser jkunu ta' suċċess dawn. Jiena naħseb li xogħli huwa li naħdem il-qrib mal-Kummissjoni. Il-kelma ġiet interrotta. Is-Sinjora Levin eh, domanda follow-up. Tista' tilabora ftit iktar dwar kif inti tara attivitajiet ta' kooperazzjoni multinazzjonali f'pajjiż li qegħdin iżviluppaw kif ser tgħinhom eh, biex dawn jipprevjenu li jkun hemm diżastri fil-futur. Din mhijiex entità waħda biss għaliex hemm kumpaniji li ħadmu mod tajjeb ħafna fir-rigward ta' responsabilità. U dawn huma kumpaniji U hemm ukoll kumpaniji li mhux qed jaraw is-sitwazzjoni futura. U allura ma nistax eh, naqta linja. Però il nista' ngħid eh, biċ-ċar li minħabba l-fat li ċertu kompaniju ma ikbar minn pajjiżi dawn għandhom responsabilità kbira u l-kwistjoni hija kif nistaw, kif iċ-ċittadini jistaw jappoġġaw u l-kelima ġiet interrotta. Issa ser nagħdu l-kelma lis sinjura Iva Zanikki edha warajk. Grazzi. u fuq. Grazzi, Signor President, Komissarju nominat, nishtiq najt li jena kontenta ħafna li jinti bil-mod kif inti qed tirrispondi l-domandi. Nixtieq Insaqs id-domanda li saqsejt li l-Kummissarju Daħuħt meta ġilura mill-Ħajti. Organizzazzjonijiet umanitarji eh, ċaħdu eh, il- il-fat li kienem uh, xi tfal li sparixxew, tfal li kienu salvaw mill uh, dan it-terremot. Dan ifisser li hemm abus u traffikar illegali ta' minuri. X'informazzjoni għandha l-Kummissjoni dwar dan kollu u x'miżuri ttieħdu jew x'ser jittieħdu biex nagħmlu monitoraġġ ta' dawn it-tfal u biex nipproteġu dawn it-tfal. Nista' ngħidilkom li l-UNICEF qed tieħu ssib il-kwistjoni b'mod serju ħafna u ma provdew informazzjoni dwar dan kollu hija utli ħafna u Oħrajn jistaw jibnu opinjoni tagħhom dwar dan kollu jistaw ikunu iktar konxi ta' situazzjoni. U hawnhekk qed nitkellem dwar gvernijiet għaliex fil-fema tiegħi dawn huma adozzjonijiet li ġew maqbula miftema mod legali qabel ma sar il-terremot. Però jista' jkun hemm sitwazzjoni perikoluża wkoll li tista' twassal għal traffikar ta' dawn it-tfal. Allura dak li nista' nagħmel huwa li nitkellem għal kollegi tiegħi ġewwa l-UNICEF biex huma jitkellmu iktar dwar is-sitwazzjoni biex kulħadd ikun eh, konxju l-Parlament, l-Istati Membri kulħadd ikun konxju ta' din is-sitwazzjoni. Dawk pereżempju li jistgħu jgħinu eh, ikunu konxju tas-sitwazzjoni biex din is-sitwazzjoni titwaqqaf. Għandek eh, domanda follow-up? Le, grazzi. Issa ser naddu l-kelma li sur Salom. F'każijiet serji ta' diżastri naturali għandna bżonn assistenza, ilma, jnuna medikali, eccetera, però fuq kollox għandna bżonn mexxejja, mexxejja tajbin, immedjati, awtoritajiet li nistgħu nidentifikawhom, irid ikonna sutenijiet ċari, irid ikonna responsabilità ċara fl-eżerċizzji tagħna. Allura naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha rwol importanti ħafna fl-għajnuna umanitarja permezz ta' appoġġ lil governanza u tipprovdi tmexxija, tmexxija fil-post aħna nistaw nikrjaw timijiet, gruppi li jistaw jgħinu l-nies fil-post fil-rigward tal-manager ta' dawn il-krizi. Jek joġbu komissarju, Jina naqbel ħafna ma dan kollu li għadek kemet, din hija meħtieġa u dak li nisma minn għand bosta nies u anke forsi probabbilment il-kollegi tiegħi tal-bank dinji huwa li il-gvernijiet eh, jinaqdu flimkien jaraw kif jistgħu jisalvaw eh, eh, is situazzjoni s-sitwazzjoni. Il-gvern pereżempju għandu storja kbira ta' istituzzjoni, ta' bini ta' istituzzjoni. Sa nisperaw li eh, situazzjoni titranġa. Punt ieħor, eh, qasam ieħor li rridu naħsbu dwaru huwa kif nistaw nżidu opportunitajiet azzjoni ta' settur privat. Għaliex, jekk aħna norbtu biss fuq is-settur pubbliku, U fuq l-appoċ internazzjonali aħna mhux ser jirnexxilna. nejnu lil ħajti u ser tkun diffiċli ħafna iktar biex intejbu s-sitwazzjoni. Allura, kun aħjar li d opportunitajiet għan negozji biex jerġaw jimbnew. Irridu kol nassiguraw li is-sitwazzjoni titranġa malajr għaliex permezz ta' xogħlijiet jikun hemm dinjità tal-persuni Għal taqsam tiridu ninvolvu s-settur privat u jiena qed nitkellem dwar dan mhux għax nimminna n-neċessità ta' intervent tas settur pubbliku għal assistenza internazzjonali għaliex fl-aħħar mill-aħħar. U l-kelima ġiet interrotta. Domanda follow-up. Nixtieq nenfasizza l-fatt li dak li qegħdin nitkellmu dwar huwa l-appoġġ tan-nies fil-post. l-autoritajiet li huma rikonoxxuti minn dawn iċ-ċittadini ma rridux għama aħna rridu nagħtuhom appoġġ biex jipprovdu dak dik it-tmexxija li ferm importanti biex nittrattaw il-kriżi. Il-Kummissarju, Iva, Dan huwa minnu f'dan l-istadju fejn il-kapaċitajiet tal-istituzzjonijiet tagħhom huma dajfa u mingħajr dak l-appoġġ il-pajjiż ser ikun f'sitwazzjoni diffiċli. Hija situazzjoni diffiċli diġà, però jkun iktar għar. Issa nabdu il-kelma lil kumitat tal-Ambjent. Miss Signora Estreja. Grazzi ħafna komissarju nominata nixtieq nitkellem dwar diżastri naturali fit-territorju Ewropew f'dak li jett fi rigward ta' prevenzjoni ta' diżastri naturali jew inkella magħmulin il bniedem il-Kummissjoni Ewropea tgħid mhux inti tgħid il-Kummissjoni tgħid hekk li jisser tanalizza um, Eh, kwistjoni tal eh, nirin fil-vantimbiet. Dan ifisser li ser Skużawni, mhux fil-vant imbijat iżda fil-foresti, allura l-Kummissjoni ser tagħmel xi direttiva dwar dan kollu bil-mod bħalma diġà għamlet għal l-arar. Għandek żewġ minuti. My understanding is that there is work going on in the area of uh, forest fires in, uh, in the uh, development. Fir-rigward tal-iżvilupp u fir-rigward tal-agrikoltura jiena m'għandix dettalji ta' din is-sitwazzjoni għadek kemm semmejt. Però jagħmel sent li inti jekk jekk inti tanalizza dan il-fenomenu daqshekk kbir u tipprova toħroġ direttiva li hija ċara u tgħin lill unjoni Ewropea biex tirrispondi Din hija l-opinjoni tiegħi. Din hija dan huwa ċans tiegħi biex inżomm fil-qosor. Għaliex m'għandix biżjed informazzjoni, ma nistax ngħidlek iva jew le għax m'għandix biżjed informazzjoni, però inwedek li ser nerġa' nagħti kif ktar informazzjoni iktar tard. Muito obrigada, mas gostaria também de saber, foi outra recomendação do Parlamento Europeu. Eh, Grazzi, nixtieq inkun naf dwar rekomendazzjoni oħra mill-Parlament Ewropew li huwa fir-rigward tal-nixfa desertifikazzjoni u monitoraġġ tal larar Taħseb li jkun importanti li nagħmlu ċentru ta' monitoraġġ għad diżastri naturali ta' dan it-tip? Iġifieri dan ikun qed jgħinek taħdem fil-ħin f'waqtu u niprevjenu aktar milli nirreaġixxu għal xi diżastru. Iva, Irridu nkunu nafu x'inhuma dawn is-sitwazzjonijiet, naraw kemm serjejn dan it-tip ta' ċentru. Però iva, nista' ngħid li iktar ma jkun aktar iktar informazzjoni u hemm iktar ċans li aħna nkunu preparati li naġixxu mod aħjar, mod ċira. U dan ikun qed eh, jiswina inqas kemm finanzjarjament kif ukoll biex ma nitilfux ħajjiet tal-nies. Dan issa jwassanna għat-tieni slot tal-keġ DI di dawn huma domandi. dwar l-ristabilixximent tal-ispazju umanitarju dwar eh, eh, liġi umanitarja, liġi internazzjonali fil-qasam umanitarju. Isur Mitchell, nishtiq insaqsi l kummissarju nominata x'inhu ma l-affarijiet li jistgħu jsiru biex jissaħħu l-influenzi tal-Qorti Internazzjonali l-Qorti Nazzjonali Kriminali b'relazzjoni ma l-istati ta' gvern jew ta' stat li jabbużaw jaqtlu n-nies jista' jsir forsi biex ikonnekt tal-kooperazzjoni internazzjonali f'dan il-qasam. Signora Kommissarju kon nominata, Minn punt di vista tal-għajnuna umanitarja minħabba l-prinċipju ta' neutralita qed naħseb per eżempju fis-Sudan, jew il-każ tal-Qorti eh, Kriminali Internazzjonali biex tagħmel ġudizzju hemmhekk. U fix-xena tal-ħaddiema umanitarja, il sudan hija kwistjoni politika li mhijiex parti mill-portafol tagħhom. Għalhekk jidirli li s-Sinjura Ashton tkun aħjar, pozizjoni aħjar biex tkun tista' tirrispondi d-domanda li t tistaqsi. Mhux qed naħrab mid-domanda iżda dik dan kum fatti Sur Salam, grazzi. Kif qed tara li jista' jkun hemm titjib għad visa ta' spazju monetarju. Grazzi għal konsensus Ewropew dwar l-għajnuna monetarja li ħasseħ taħt il-presidenza Spanjola. 45 sekonda, sinjura. Aħna, kif diskutajna aktar kmini, ir revizjoni dal-waqt ħatġi u diħad provdina l-opportunità biex nidentifikaw oqsma fejn għanna namlu aktar attenzjoni u għanna bżon azzjonijiet jew naġlu l-azzjonijiet li kienu mweda Jiena naħseb li domanda l-aktar kritika hija l-iktar waħda diffiċli u hija l-kwistjoni ta' l-interface eh, ċivili militari. Il-presidenza Spanjola ser tiddiskuti dwar dan biex naraw jekk sarx progress u nipruvaw dan il-progress niksbuħ. Grazzi, Sur Görens, jekk jozbuħ. Merci, j'aimerais poser la question suivante à Madame la Commissaire désignée. Nishti nistaqsi domanda li ġejja. Xi ftit snin ilu il-Myanmar ma ċettax l-aċċess għall-għajnuna umanitarja wara li kien hemm katastrofi naturali. Jiena fimt kif trattaj din il-kwistjoni iżda għandek il-kapaċità biex tam tiġbed linja fejn hemm bżonn biex tgħin ħafna nies li jitilfu ħajjithom. Sinjura Komissarju, dan huwa każ speċifiku taħt ċirkustanzi speċjali rridu nieħdu deċiżjonijiet li ikunu fl-aħjar ġudizzju skont ċirkostanzi. Jien irrid ngħid li fil-każ li tissemmi kien hemm ġudizzju li sar għar-raġuni u r-raġuni kienet li kien hemm standards għolja li rridu jintlaħqu biex il-militari jissejjaħ, irrid ikun hemm bażikament kriminalità tant li twassal għal din il-ħtieġa. M'għandniex soluzzjoni universali, rridu naraw iċ-ċirkostanzi x'inhuma u nirrispettaw il-prinċipji skont relazzjonijiet internazzjonali tal-għajnuna umanitarja. Istur Stas, fissam il-ħodor. Grazzi. fil starijiet ta' introduzzjoni tijak, inti stqarrejt li meta meta l-violenza sessuali tintuża bħala arma fil-gwerra. Dan qed naraf fil-Kongo kuljum. Allura x'inhu l-miżuri li ħatiħu fir-rigward l-awtoritajiet tal-Kongo jew awtoritajiet oħra? Sinjura Kummissarju. F'dan il-punt il-miżuri li għandna fidejna huma li li niżguraw meta nagħmlu xi ħaġa aħna per eżempju nibnu tinda, namlu apposta biex naqsu s-sogru fil-konfront tan nisa ġifir naqsu l-istupru jew il-violenza sessuali. Rridu komunikazzjoni u pjattaformi ta' komunikazzjoni biex naraw xi tfisser għan nisa f'termini tal-ugwaljanza bej sessi. Irridu mbagħad nitkellmu mal-msieħba tagħna biex ikunu aktar attenti u kemm jista' jkun jamlu punti di vista eh, imkejla sow skont l-autoritajiet internazjonali involuti. Kelli ma interrotta. Um, do you have the... Signora Teo Karos, għandek l-intenzjoni tagħmel sanzjoni għal dawk il-gvernijiet il-pajjiżi li huma responsabbli għal kriżi umanitarja jew qed jagħmlu blukkaġġ tal-transitu tal najnuna eh, umanitarja fejn huma meħtieġ? F'dan il-portafolli għandi din mhux strament li għandi għad dispozizjoni tiegħi minħabba n-neutralità u l-imparzjalità tal ajnuna umanitarja. Madana kollu bħalma rajna f'ħafna każijiet estremi ta' abbuż l-Unjoni Ewropea ma titħaddanx biex tolprovdi assistenza jew inkella fejn ikun hemm każijiet estremi ta' drittijiet ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Irridu naraw li niksbu l-informazzjoni meħtieġa fiħdan il-kumleġġ biex nikonna informazzjoni xirqa u nkunu nistgħu nieħdu deċiżjonijiet politiċi mbagħad. Nous abordons maintenant la quatrième ronde de questions. Issa nistgħu ngħaddu għal raba round ta' mistoqsijiet u tweġibiet is-sur Charles Grants fisem l-Alde. Grazzi, Signora. Jien nixtieq nitkellem dwar il-lat operazzjonali li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn timplementa sabiex tkun tista' twieġeb għal kriżijiet eh, umanitarji Ħadd prof diqsim ta' pis dan l-Unjoni Ewropea ħatkun qed timxi billi tistieden l-istati membri kollha biex jagħmlu l-kontributi tagħhom biex bekk nkun nistgħu tassew naqsmu l-pis? Kummissarju nominat. Um, jiena ċertament favur il-kunċett taqsim ta' pis u bħalma kontet qed ngħid jiena naħseb għandi rwol x'naqdi biex bekk nkun nista' nixed li jkun hemm partecipazzjoni aktar attiva tal-istati membri l-ġodda. Jiena ġej minn wieħed minn dawn il-pajjiżi għalhekk għandi l-obbligu biex inwassal aktar informazzjoni għall-istati għall-ċittadini tal-istati membri biex naraw għala huwa meħtieġ. Nafu x'inhuma l-kundizzjonijiet finanzjarji għamilna impenni iżda il- huwa importanti għalina bħala Ewropej li namlu dan li jenti semmejt. Għadni ma nafx bizzejiet dwar kif il-Kummissjoni tinteraġixxi mal-Istati membri biex tkun tista' tippromuovi kontributi u sim ta' pis nittama li nkun naf dan kollu mal kemm jista' jkun u nkun nista' nitkellem fl-imkien mal-Kummissarju responsabbli għall iżvilupp fis-snin li ġejjin. Vous avez une question de suite, M. Goerens? Għandek domanda ta' segwitu? Mela ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Brigitte, jek Herzlichen Dank, uh, Frau Kandidatin. Grazie, ħafna. Uwa piacere għalija li nitħoldu d-diskussjoni miegħek u nittama li nkun nistgħu nagħmlu dan fil-ġejni koll. Fil-domandi bil-miktub inti wieġibt li l-korp eh, volontarju Ewropew għall-għajnuna monetarja huwa disponibbli ma nafx x'inhija l-qagħda ma nafx iktaf taf x'inhija l-qagħda fuq dan u jekk għandek xi li ikonna dal-korp sal-2011. Naħseb li huwa proġett kemm xejn ottimista fl-opinjoni tiegħi. But the time vera jista' jkun ottimista iżda l-kalendarju huwa ċar għax l-2011 huwa l-iskadenza tagħna. Jiena nemmen ukoll li jinsab fit-trattat ta' Lisbona, paragrafu 214 u għalhekk irridu naħdmu biex dan jitwettaq. Ħajkun hemm żewġ affarijiet li rridu nħarsu, l-ewwel il-budget u mbagħad il-lan ta' dan il-korp. Budget għaliex ma jistax jikseb fondi mill-budget tal għajnuna umanitarja tkun inġusta ħafna għal ċittadini li għandhom bżonn dil-għajnuna jekk nieħdu l-fondi minn hemm. Barra minn hekk irridu naraw dal-korp kif ħaj kunu mwaqqaf għax ovvjament ma rridux nieħdu volontarju nibatuhom f'kundizzjonijiet ta' kriżi fejn hemm bżonn ta' ħafna preparazzjoni. Iżda mbagħad nistgħu nisselfu minn modelli bħal pereżempju l-inġiniera mingħajr frontiera frontieri. Għax dan huwa mfassal b'tali mod li kemm jista' jkun involvu volontari mingħajr sogru għas sugartu tagħhom u mingħajr spejjeż żejda biex inħarsuhom. Jiena tasaw konta eċitata li nisma' kif qed jaħdmu dawn l-affarijiet, kont ottimista, iva kif qatt int għax naf li dan nistgħu nagħmluh u naħseb li meta xi ħaġa bħal din tinsab fit-trattat tagħna u meta jkollna sena ta' sena tal li tfakkar il-volontarjat li ġejjen naħseb li rridu naħdmu. Għanna bżon il-budget ma dan kollu u tfassil tajjeb. Għandek domanda ta' segwitu, tajt il-President? Auch mit den Mitgliedstaaten schwierige diskussjoni. Tista' tbassar li ħajkun hemm diskussjoni diffiċli ma' l-istati membri? Il-Kummissarju nominata? il-kelma importanti hawnhekk hija volontarjat. Jiena ma naħsibx li l-pajjiżi kollha jridu jkunu involuti u l-ċittadini kollha huma l-volontari u għalhekk irridu mobilizzaw kemm jista' jkun flus biex din l-entità taħdem u min ikun interessat li jkun parti minn dan il-korp ikun tassew jista' forma parti. Għalhekk din forsi tgħinna biex nkun nistgħu nitkellmu mal-istati membri parole est à Monsieur Cashman. Mr. Cashman, jek joġbok? Signora Giorgieva, palma taf, dawn ismiħ huma biex nkun nistgħu niġġudikaw il-kapaċitajiet tiegħek. Jiena nixtieq ngħid li jiena tassew impressjonat bil-firxa tal-arfin tiegħek, l-onestà tiegħek, il-kapaċità intellettwali tiegħek u naħseb li inti xempju tajjeb ħafna dak li aħna nsejħu koerenza politika. Għalhekk mhux nistaqsi domanda għax issa naħseb li għandna nimxu ħarir lejn il-proċess ta' konferma pozittiva għalik. Grazzi. There were consensus. Kien hemm konsensus naħseb. Tajt il-President. Għankompli fuq il-linja tiegħi. Issa għandna is-Sinjura Tirakosus fissem il-PPE. Jekk jista' kun zon fil-qosar. Kjozba. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena naqbel bisih ma' Sur Cashman iżda nistaqsik domanda. Jiena kontra kull forma ta' intervent militari u jiena naħseb li l-Amerikani qatt ma ħajtilqu l ħajti. Ma nafx kandekx intenzjoni li tagħmel intervent umanitarju ta' forza rapida biex kun tista' intervjeni f'każijiet ta' emerġenza. L-Ewropa ma kienx lesta li t fis Sri Lanka, fis Sumatrani, jew laqqas fil-ħajti. Għanna bżonn il-volontari, iżda għanna bżonn ukoll forza organizzata li tista' tikkordina dan ix-xogħol. Grazzi. The, the idea of uh... l-idea li l-Unjoni Ewropea tkun tista' taġixxi mal-ajr u l-għajnuna monetari li qed jipproponi r-rapport Barnier imorru f'din id-direzzjoni li joħolqu forza li tkun mamula mill-istati membri iżda fejn ikun hemm distakki dawn in-nuqqasijiet jintlow mill-Kummissjoni u mill-Unjoni bħala sħiħa. Jiena naħseb li rridu naraw x'inhu l-affarijiet fl-opinjoni tiegħi. Din kollha tagħmel sens. Iżda jekk xi ħaġa ma tkunx twettqet għal numru ta' snin, rrid ikun hemm raġunijiet validi għala. U qabel ma nara x'inhija s-sitwazzjoni ma jkunx sibu li nieħu pożizzjoni jew naħajja oħra. Jiena ħanara s-segwitu ta' diskussjoni tal-Kunsill fil-11 jum tax-xar tkellimna tkellimt ma' Senjura Ashton dwar l-importanza li nitkellmu b'mod aktar operazzjonali fuq din id-diskussjoni u mbagħad nkun nista' ġornakom. La darba kun ċara għalix dan ma seħx u għalfejn. Mbagħad nkun nista' nkellimkom. Għandek domanda ta' segwitu? Meħri dote sten. Iva, grazzi. Min issa l-qoddim inti ħatoħloq xi forma ta' passaport biex kun tista' tħares il-ħaddiema volontari li jkunu fuq il-post li jkunu qegħdin jieħdu sogru u hemm xi mod kif tista' tgħinhom billi tkun tista' toffrilhom pereżempju passaġġ sigur fil-Gaza pereżempju. Grazzi għal din id-domanda din mhix kwistjoni li għandi informazzjoni dwarha, ġifieri fi klim ieħor jiena naf li fil-ġnus maquda għandna la se passe, ġifiri mbagħad irridu naraw x'inhu ma nafx kemm nistgħu nagħmlu f'termini ta' dokumentazzjoni. illa darba jkolli aktar informazzjoni mbagħad inkun nista' niġi hawnhekk u nwieġeb għal din id-domanda. La parola ta' Madame Toja di SND. Signora Toja mill-SND. Grazzi, Kummissarju nominata tajtna l-impressjoni li titġesti dawn l-emerġenzi u anki rrida li tħejji l-Ewropa u tagħmel prevenzjoni biex ikun hemm il-kondizzjonijiet li nagħmlu aktar u aħjar. Fir-rigward l-approċċ ta' prevenzjoni hemm xi ħaġa li jiena nixtieq nistaqsik fejn jista' jkollna interess fuq medda twila ta' żmien. Hemm diżastri naturali u hemm diżastri li jkunu maħluqa mill-bniedem u anki kwistjonijiet oħra li waslu għal nixfa. Fl-Afrika u fil-pajjiżi emerġenti hemm ħafna uh, artijiet li qed jiġu uh, sfruttati, jiġu kultivati b'mod eċċessiv u mbagħad jiġu abbandonati. Ħatħares lej dan il-punt ukoll? So, this question... Din il-mistoqsija torbot ma' kawzi tajbin ta' dizastri u l izvilup l izvilup li jista' jwassal biex nindirizzawhom jew jagħmilhom qar. U għalhekk mill-opinjoni tiegħi jew mill-portafoll li għandi dak li nista' nagħmel huwa li niżgura li naħdem mal-kummissarju responsabbli għall-iżvilupp b'mod partikolari biex bekk nkunu nistgħu naħsbu dwar strateġiji tal-iżvilupp unżommu f'moħna xsejr ikunu l-konsegwenzi, specialment fi rigward is-sostenibilità ekoloġika u l-impatt tagħha fuq in-nies, l-impatt fuq l-immigranti u l-impatt fuq l-għajxin. Fir rigward is-sogru u l-kriżi, mhijiex strettament parti mill-portafol tiegħi u għalhekk ħaniprova naġixxi għal dawn il-punti biex niżgura li fid-diskussjonijiet nirrikonoxxu dawn il-punti il punti u kemm jista' jkun mal-Kummissarju responsabbli għall-iżvilupp eh, nżommuha bħala parti mill-affarijiet li rridu natu kasu. You have a follow-up question? Sì, ma io la invito, guardi, proprio per... Nishtiq nħedġek, partikolarment per rigward l-immaġni li għandek, naħseb li għandek mur kemm kemm li lin mill-kompetenzi tiegħek biex għalmenu jkun hemm kooperazzjoni. Anke suġġetti li jmorru li lin mill-kompetenzi li għandek għaliex approċċ intelligenti ħafna drabi jitlob dan. Drittijiet tan-nisa f'termini umanitarji hija diffiċli li nissalvagwardjaw il-drittijiet tan-nisa meta tkun tintervjeni f'emerġenza jew mod maġġel. Biex inkun ċara, il-kwistjoni taqsim ta' responsabiltajiet hija li ma rridx li jkun l-portafol tal-għajnuna tal-umanitarja twassal għal fondi għal l-ilma fil-rigward l-Afrika per eżempju, iżda nixekkel il-rizorsi li għanna, iżda minna l-oħra, iva, nixet biex ikun hemm attenzjoni għal dawk il-fatturi li jistaw waslu għal dizastri fl-aħħar mill-aħħar. Merci, la parole est maintenant à Monsieur Christ. Grazie, ħafna sajmis li rappresentant mill-IPP. Grazie ħafna, Signor President, Assiza, Commissario, nominata jina nishtiq insaqsik mistoqsija dwar komplementarita tal ajnuna umanitarja fuq livell Ewropew. Kif ukoll fuq livell internazzjonali. X'taħsbu x'taħseb li x'taħseb fuq is-sitwazzjoni li nsabu fiha bħalissa jew inkella kemm taħseb li hemm konsistenza u koerenza bejn l-Unjoni Ewropea u l ajnuna umanitarja tagħha u l-għajnuna umanitarja fuq livell internazzjonali. It-tieni punt, inti fej taħseb li tista' żid xi valur miżjud fuq livell Ewropew, ringrazzjak. Kjoġbok, Signor Gorgieva, Iva f'dona ħarf aħħar ftit snin kien hemm progress dak li għandu x'jaqsam il-koordinazzjoni tal-għajnuna Manitarja, speċjalment permezz tal-ftehim akra Il-progress sar ukoll fis-sens illi kellna aħna l-opportunità illi naqsu il-rekwiżiti u il-tikketti li kienu għedin jamlu bosta pajizi fuq il-dinja li għed t-sviluppa u naturalment f'dan il-proċess t-nata ħafna iktar importanza u koll l-vantaġġ komparattiv u li ma tip ta' vantaġġa li ġibu l-imsieħba madwar il-mejda. L-Ewropa dejjem kienet iktar ta' dak li għandu xieqsam il prezenza fil-għajnuna għall-izvilupp. U billi aħna dejjem kellna din il prezenza aħna dejjem influenzanna b'mod sinifikanti ħafna il-mod ta' kif l-affarijiet ħadmu koll anka fil-bank dinji, ġifiri, meta jina nistanara li jem vantaġġ Eh, konsiderevoli fl-Ewropa huwa f'żewġ affarijiet l-ewwel nett fl-attenzjoni illi l-Ewropa tagħti għad-diversità però fl-istess ħin l-inklużjoni soċjali bħal pereżempju n-nisa u l-iżvilupp bħal natukas l-iżvilupp fuq skala iżgħar ta' ta' dawn il-pajjiżi u malli inti kollok qas, inti tista tislef il-flus u għandan il-konċett ta' land titling. Naħseb ħadd ma jixti e, iktar minna li aħna u ukoll is-suġġett tal-ambjent f'dan l-aġenda tal-ajuna umanitarja, però jiena naħseb illi l-Ewropa xila ta' kontribut tajjeb ħafna għall-iżvilupp. M'għandix eh, mistoqsi dan iżda nixtieq ngħidla proset lil sinjura Georgieva. We now have the um, a participating committee, the AFET committee, represented by its... Issanna l-Komitat tal-AFET, illi huwa rappresentat mill-Viċi eh, President Sur Dominik Bodis. Grazzi ħafna, Signora President. Kummissarju nominata, inti irtweġibt il-mistoqsijiet li għamlulek, pero jena nixtieq nerġa' murdura l-suġġett illi tkellimna dwaru iktar kmien ġifiri dwar il-ħajti, aħna nafu li situazzjoni żgur ħadd mur b'dal-waqt minħabba li kif tafu l-Eġittu iddeċida illi jala il-tunnels illi iwaslu fl-istripa ta' Gaza. U hemm iktar minn miljun persuna li ħajsibu ruħhom kompletament maqtuwa minn kulħadd u minn kollox il-provisti mhumiex ħajaslu aħna ma nistgħux ngħaddu mit-tunnels mill-Eġittu għall-Iżrael. U minħabba li hawn din is-sitwazzjoni li ma tibta ta' inizjattivi urġenti intom qed tippjanaw li tieħdu ħalli din il-kriżi umanitarja li tant ilha dejja għal snin twal ma tiżviluppax f'diżastru ġdid. Iva, hemm numru ta' suġġetti pjuttost komplikati li fihom il-Ministru tal-respons eh, għal-kriżijiet u l-għajnuna umanitarja ma jistgħux jaħdmu waħedhom. Dan irid ikun xogħol li jsir anke fil-kuntest tal-kulleġġ, fost l-istati membri, bej l-istati membri, jina mish ħanoffri inizjattiva politika speċifika l-lum stess, minħabba li din zgur illi tkun xi ħaġa li mhijiex responsabbli fil-konfront tal-kollegi tiegħi li jiena diskutej magħhom fit-tul dwar dan is-suġġett. Huma jaħsbu li mill-perspettiva tal-għajnuna umanitarja hemm suġġett importanti ħafna dan huwa suġġett tal-aċċess u jekk aħna ma rnexxinniex illi aħna nżidu l-aċċess għal din iż-żona żgur illi aħna ħanħabtu wiċċna ma' problemi kbar illi ħajwaslu għal ħafna batija għan-nies ta' dan ir-reġun. Jiena nifhem il-problema u nifhem il-fatt ukoll li tkun diffiċli. Jiena nixtieq nitkellem jiena f'isem din il-problema, però żgur li ma mhux ħankun jiena biss li ħa nsolvi il-problema li għandha x'taqsam mal-fiduċja bej żewġ partijiet, però għamil dak kull nista ħalli niskura li dan huwa suġġett illi jkun priorità fid-diskussjonijiet tagħna meta nkunu għadin nitkellmu fost fostna ġifieri fost il-kummissarji tal-responsabil tal-Relex. Sur Bodin, jħiġbu kondek mistoqsi oħra, Iva, inti għadek kemm semmejt situazzjoni ta' emerġenza li l-Unjoni Ewropea tista' tuża ċertu strumenti legali fil-ftehim illi għandha ma' bosta stati membri ma' bosta pajjiżi u rridu naraw issa kemm aħna nistaw nużaw dan il-mezz ukoll fuq l-Izrael li huma jtaffu l-pressjoni li qed jagħmlu fuq il-Gaza u ħalli wkoll li konna dan il-passaġġ li tant huwa meħtieġ li inti tkellim dwaru. Grazzi iva jiena tkellim dwarha iktar mill-perspettiva ta' ċittadin, ħabba li dan huwa suġġett li huma li huwa ta' importanza kbira għalina u jiena ħadd l-impressjoni li l-Unjoni Ewropea kienet konsistenti ħafna anke fil-pożizzjoni li, li ħadet, però li wkoll hemm lok li jsir iktar impatt, ġifieri jiena dak kollu li stanejt huwa dan mhuwiex minħabba l fat l-Unjoni Ewropea ma ħaditx opinjoni dwar l-istrumenti. Din hija xi ħaġa li rrid għadni nitgħallem. Dan huwa suġġett li huwa ġdid għalija. però jiena ħa naħdem ukoll mal-kummissarju huma responsabbli speċjalment mal-Baronessa Ashton nitkellima eh, ħankellima ħafna dwar dan il-punt ġifiri li naraw jekk kienx hemm xi strumenti li aħna stajna nużaw u ma żajnihomx u għalfejn ma ġarax dan. Imbagħad inkun nista' ntik tweġiba aktar kompleta. Issa għandna wkoll mistoqsijiet follow-up li ġejjin mill-gruppi politiċi ħanaqrom jiena. U il-kummissarju nominata tista' tirrispondi għal minuta u nofs hemm xi pajjiżi illi jeddu l-komunità internazzjonali sabiex li huma ħallu jmutu bil-ġuħ li ċertu nies u rridu naraw nagħmlu f'sitwazzjonijiet bħal daw. This is a really difficult question because it kind of goes to Naħseb li din hija mistoqsija pjuttost diffiċli. Aħna nafu li l-gvern qed eh, jabbuża ċittadini sabiex huma jieħdu xi ħaġa, però inta tafu wkoll li dawk li jkunu abbużati jibatu ħafna wkoll. Ġifieri jiena naħseb li l-aħjar ħaġa nistgħu nagħmlu huwa li nippruvaw nagħtu għajnuna lil dawk li verament għandhom bżonn ġifiri mux l-gvernijiet iżda l-nis li tant għandu bżon dil lajnuna u nipruvaw nuru il-gvernijiet fil-mezzi ta' xandir fid-dawl ta' dawk l-affarijiet li vera qed jagħmlu. Jimx qed ngħid li dan ħajjin neċessarjament, però jekk inti qed jgħid tikser il-liġijiet internazzjonali tal-għajnuna monetarja, inti tkun qed tikser il-liġi monetarja hemm min hemm gvernijiet li ma ma jinteressaħħomx, emmin min taffet waħġ jina naħseb li dinja l-ħjar ħaġa nistgħu nagħmlu. Kif nistgħu kif tista' tiżgura li l-għajnuna umanitarja tibqa' awtonoma u ma tintużax bħala strument tal-ġestjoni tal-kriżi jew nkella bħala strument tal-politika barranija. Iva, waħda mill-ewwel affarijiet illi nittama li ħajkunu l-kollegi tiegħi tal-ġejjini l-ewwel ħaġa l qaluli huwa illi m'għandix nippermetti li jiena inkun bejn is-suġġett tal-protezzjoni ċivili u l ajnuna umanitarja minħabba li dawn huma propju il-flus illi marru lejn daw fidejn dawk in-nies li m'għandhom xejn iktar, ġifieri dan il-budget għalija huwa sagru. U allura żgur illi fil-portfolio l-ġdid dawn iż-żewġ budgets se jinżammu separati u jekk ikun hemm strument ġdid li ħajinħoloq anka għal protezzjoni ċivili, dan l-istrument għandu jkun għandu jinżamm separat mill-budget li huwa dedikat għall-għajnuna umanitarja. Lim alternattivi inti tista' tara sabiex nippruvaw nesploraw sorsi ġodda u innovattivi għal-fondi inti tista' tappoġġa it-talba tal-Parlament Ewropew sabiex ikollna iktar flus lokati fil-budget għall-għajnuna umanitarja. Iva l-ewwel net żgur li ħan innaqat mal-kussarju tal-iżvilupp sabiex aħna nkomplu nippromovu l-ftehim li diġà sar għall-għajnuna għall-iżvilupp dawn huma affarijiet importanti ħafna anke għall għajnuna umanitarja, ġifieri jiena wkoll nista' ngħid li interessata ħafna naħdem mal-Parlament u anke mal-Kummissjoni u Kunsill naturalment dwar il-fatt li aħna rridu nkunu realistiċi dwar x'nija domanda jekk aħna f'disa jew 10 snin oħra rridu nagħtu l-għajnuna dan ifisser li d-diżastri huma iktar frekwenti u iktar severi milli kienu qed jiġu fil-passat, ġifieri dan aħna rridu naħsbu dwar, u rridu naraw naturalment nafu li hemm ħafna nisti huma konservattivi u l-flus għandhom jintużaw bliktar iktar mod responsabbli, però jekk aħna naraw li d-diżastri ħajtriplaw, jekk il-gwerer ħajibqgħu isiru bl-istess frekwenza li saru f'dan aħar ftit snin u jekk ħajkun hemm iktar nies li ħajkunu jbatu nafu li fil-20 sena li ġejja il-popolazzjoni tad-dinja ħat iżdied u ssir żewġ biljun persuna. U ħafna minn dawn nies nafu li ħajkunu fis-sitwazzjoni ta' tbatija u jekk din hija tendenza li aħna qegħdin nimxu biha rridu nkunu realistiċi u ngħidu iva din hija r-realtà li aħna din inħabtu magħha. Irridu naraw kif aħna nistgħu niffinanzjaw dawn il-budget biktar mod effettiv. U nixtieq nagħti eżempju, naħseb ma nistax nati l-eżempju tgħid il-President għax rridu nimxu issa. X'taħseb li huwa rwol tiegħek f'dak l-għandu x'jaqsam kooperazzjoni internazzjonali u dan kif ħajorbot ma' xogħol li sar mill-kummissarji li ħajsir mill-kummissarji l-oħrajn ġif il-kummissarju balks u s-Sinjura Ashton u għandi mistoqsija wkoll hija pjuttost simili il-Parlament dejjem ikun ikkritikat illi ikun interessat biss fil-setat tiegħu u minħabba li il-Baronessa Ashton u e, nisoħra marru fil-ħajiti hemm konfużjoni siħa intom inti taħseb illi kulħadd jaf eżattament x'għandu jagħmel fil-kummissjoni, kulħadd jgħid jagħmel xogħol li għandu jagħmel jew inti ħadkun sempliċement eh, tiddelega x-xogħol ta' ta' Sinjura Ashton. Ħanna dija tweġiba tal-miktar mistoqsija faċli ġifiri li jina il-kummissar responsabli għall-għajnuna manitarja u għal-respons għal-krizi. Eh, jiena nħeġġeġ lill-Kummissarju Ashton sabiex xandar messaġġi li huwa importanti, speċjalment tal kwistjonijiet li hemm bżonn li tittaf aktar pressjoni minnaħa tal-gvernijiet, jiena ħanamel dan, però jiena għandi responsabilità ben preċiża. Jekk jiena ħankun konfermata bħala kummissarju tal-ajuna umanitarja u respons għal kriżi na naħseb li dan żgur ħajkun xi ħaġa ġdida fil-portfolio tiegħi. Jiena nixtieq ukoll nerġa' ntannija di minħabba li jiena naħseb li dan wara ħjar approċċ nistgħu nagħmlu. Jiena għandi naħdem fuq il-kooperazzjoni internazzjonali sakemm din naturalment torbot ma' responsabiltajiet prinċipali tiegħi u mingħajr ma jkun hemm konflitt ma' dawn responsabiltajiet li jiena għandi fil-kummissjoni. Minħabba jekk ma jiena ma nkunx neutrali, ma nkunx indipendenti żgur li ma nistax ngħin lil ħaddiema li jaħdmu fil-qasam tal-għajnuna umanitarja. Jiena irrid nipproteġi f'kull ħin din il-pożizzjoni ta' imparzjalità Però fl-istess ħin għandi nġib dim il-Kummissjoni kif ukoll hawnhekk fil-Parlament u fil-Kunsill ċertu suġġetti li huma marbuta ma' responsabiltajiet tiegħi u mbagħad dawn is-suġġetti jkunu iktar ikkonsidrati. Il-kollegi tal-bank dinje din jgħidu li illi il-rapport li jmiss tal-bank huwa fuq l-istati fraġli huma qegħdin jajdu li maħna eh, ma nixtuqux titlaq minn maħna, minn bank dinji, però jekk inti titlaq nistgħu naħdmu miegħek nistgħu nikkoperaw miegħek ġifir jena naħseb illi rridu nikkoordinaw iktar fuq dan is-suġġett. U anka bħal pereżempju mar-Russja, aħna nistgħu nistaw nitkellmu mad donaturi fir-Russja. Grazzi ħafna, Signor President, jena nishtiq nerġa' immur lura għal din ir-rabta bejn l-għajnuna ċivili u l-għajnuna umanitarja u jgħan nishtiq nitkellem ukoll fuq l-Afganistan. F'jannar taf illi forsi kien hemm konferenza f'Londra fejn kien hemm ftejim li tieħed fuq strateġija ġdida li permezz tagħha l-għajnuna ċivili u l-għajnuna umanitarja ħajżdiedu anka fil-pajjiż tal-Afganistan nittama ukoll li ħajinbeda proċess ta' rikonċiljazzjoni fl-Afganistan. L-għajnuna ċivili għedha tkun provduta mill- ċnus eh, maquda minn Ewropea u naħseb li għandha tkun daqsxejn iktar effettiva Inti f'dan il-perjodu qasir ta' żmien kellek ċansa biex tirrifletti daqsxejn dwar li ma tip ta' approċċ inti kont tiddedika għal dawn il-kwistjonijiet? Hemm xi suġġetti li huma pjuttost ċari. Bħal pereżempju li mhuwiex aċċettabbli li l-militar jagħti għajnuna umanitarja b'tali mod illi jista' inassina x'inhija d-differenza bejn l ċivili u l-għajnuna eh, umanitarja. Aħna naħsbu li din miex xi ħaġa xirqa ma nistgħux naċċettawha, però meta l-għajnuna il-ħaddiema tal-għajnuna umanitarja jitolbu li kunem appoċ militari, iva jina naħseb li dinja xi ħaġa li aħna rridu nikkonsidraw li dawn l-riżorsi għandhom ikunu provduti u mbagħad għandna is-sitwazzjonijiet l-oħrajn fejn aħna rridu niġġudikaw u naraw kemm inti tista' eh, tinvesti ħalli tagħti eh, l-assistenza u appoġġ militari U jiena nista' nara għalfejn pereżempju soldati fl-Afganistan natuhom iċ-ċans li jibnu skola u ma jkun u naturalment li jibnu din l-iskola u din tkun xi ħaġa pożittiva li nistgħu nagħmlu għatfall tfal fl-Afganistan, però Umbat anka mill perspettiva tal-ajuna umanitarja, jiġi tim tan nies illi jista' jagħti għajnuna lil din l-iskola. Din hija neutrali, hija indipendenti, ġifieri jiena għalhekk meta kont qed nitkellem fuq il-Presidenza Spanjola kif ukoll anke fuq ir-reviżjoni tal-midterm ta' tħassib fuq l-għanuna Manitarja, jiena naħseb li din hija kwistjoni importanti li għandha tkun fil qofol u fil-qalba tad-dibattitu nieħdu konklużjonijiet fuq dan. Iva, Nixtieq nerġa' nsaqsi mistoqsija oħra. Fil-Ġermanja u kif ukoll pajjiżi oħra l-organizzazzjonijiet non-governattivi qegħdin jiddiskutu dan is-suġġett u dak li huma jixtiequ huwa li jkun hemm separazzjoni kategorika bejn l militari u rabtiet militari u ix-xogħol ċivili qed isir. Huma jixtiequx illi jisir taħlik bejn dawn iż-żewġ konċetti, inti kif ħat reaġixxi? Iva, jina naħseb li din tista' tidher xi ħaġa pożittiva, però jista' jkun illi ipoġġi lil dawn in-nies f'ċertu riskju. Din hija ħaġa x'nobni li nistgħu nagħmlu però l-ħaddiema tal-għajnuna umanitarja jkunu friskju għalhekk aħna naħsbu li d-deċiżjonijiet tagħna għandhom jittieħdu għabbażi ta' din il-grey area minħabba li aħna nafu illi l-għajnuna militari m'għandhomx jużaw il-pjattaforma tal-għajnuna umanitarja Pero aħna nafu koll li il-ħaddima umanitarja meta dawn ikunu konvinti li hemm bżonn tal-appoġġ militari huma jistgħu jagħmlu dan, però naturalment aħna rridu niddeċidu fuq dak li hemm huma differenzi. Oui, madame. Euh, moi, je voudrais revenir... Is-signora Slifrek, Roġbok. Grazzi, nishtiq nerġa' semmi il-kas ta' tfal u nisa fil-Kongo li għal-jom rridu namlu xogħol preventiv li ġdawn qed isofru ta' kuljum hemm kriminalitajiet li mihom qed jiġu kastigati mill-gvern għaliex dawn isiru mill-militar. Jista' ikunem hemm pjanta prevenzjoni li jista' jkun bizzeja tal dan ir-rigward għaliex jidher li pereżempju stupru f'dawn il-pajjiżi mhux qed jiġi kastigat. Irridu noqogħdu attenti biex dawn in-nies jinżammu responsabbli. Anka eh, jekk dawn ikunu ta' minn eh, forzi internazzjonali, per eżempju il-BQN, għaliex it-mexxija fil-pajjiż mhux qed tagħti każ ta' x'inhi tagħmel eh, x'qed jagħmel il-militar, però aħna ma nistawx ma natux każ x'qed jagħmlu l-ħaddiema umanitarji. Is-Sinjura de Kaiser jogħġbok. Grazzi. Sinjura Komissarju, jiena kelli domanda dwar Gaza, però inti rispondejt għal ħafna domandi u naħseb li konti rispondi bl-istess mod għad-domanda tiegħi. Inti kont apprezzata ħafna xogħlijiet tiegħek ġew għal bank Dinji, però hemm punt li eh, ħassibni uh, aħna konna mħazbin dwar il-fat il-trust fund ġew intużati. Intom podġejtu l-flus ġew kim sejħa black box u jider li il-vizibilità Ewropea t-disparixi f'din il-black box. Inti x'taħseb dwar dan kollu, Sinjura Kummissarju nominata? Fir-rigward tal-Bank Dinji, l-Ewropej huma fizibli ħafna mill-24 membru tal-board aħna ġeneralment ikonna 8 jew 9 membri Ewropej skont is-sena u dan huwa importanti ħafna u hija vuċi b'saħħitha fuq il-bank fuq il-board tal-Bank Dinji. L-Ewropa hija l-ikbar shareholder tal-Bank Dinji u meta jiena kont qed nitkellem dwar il-kollegi tiegħi li ser imur Brussell, għattilom li il-ftejjim tal-Bank jgħid li il-headquarters uh, għandhom ikunu ġewwa l-ikbar shareholder ġewwa l-belt kapitalista l-ikbar shareholder, ġifieri għattilom forsi intom ser tiġu warajja ġewwa Brussell. Però nifhem dak li qed tgħid inti. Inti għandek tiġbor il-flus kollha flimkien din iżid il-kapaċità istituzzjonali, però mhijiex viżibbli da kemm ikun viżibbli proġett Ewropew, pereżempju wieħed Franċiż. Dan huwa punt tajjeb ħafna. Jista' jsir ħafna iktar biex ninformaw lin-nies minn fejn qed jiġu il-fondi. Eżempju, meta jien ħdimt fiċ-Ċina, ħaduni ġewwa skola li kienet finanzjata mill-Bank Dinju. Di kienet tiġi appoġġata dak iż-żmien, ma nistax niftakar bħalissa eżattament, però naħseb li kien il-Ġerman kienet il-Ġermanja b'mod bilaterali u l-iskola kellha uh, avviż kbir jgħid appoġġat mill-Bank Dinji u naħseb li kienet il-Ġermanja. Eh, u jiena naħseb li nistaw namlu ħafna iktar affarijiet ta' dan it-tip, però ma nagħmlu hekk. Aħna nikdbu rapporti tagħna però ma nirramlu rapporti fuq is-sorsi. Irridu nagħmlu dan, u importanti nagħmluh. Għandek domanda follow-up jekk jogħġbok? Iva. Allura ejja nieħdu l-Gaza minn punt differenti kien hemm strument il-Bank Dinji kellu l-ewwel Eh, sezzjoni fir rigward ta' medicina u edukazzjoni u ħadu sena u nofs eh, biex l-ewwel mediċini jaslu. Minnaħa l-oħra, eh, mill-lat Ewropew l-sitwazzjoni kienet ħafna iktar żviluppata. Ikolli ngħid li fil-Bank Dinji aħna konservattivi ħafna fil-mod ta' kif niżviluppaw u nimplementaw il-proġetti. il proġetti Aħna morna tajab ħafna biex nittrattaw il-korruzzjoni u jina kburija b'dan kollu, pero minnaħa l-oħra dan ifisser li kunem iktar checks u iktar kontrolli u dan jista um, ehm, id-dewem l-azzjonijiet tagħna daqstant irridu nsibu mod ta' kif iva dawn iż-żewġ punti jitranġaw. Is-sur eh, Kajla mill-Pepe kjoġbok. Inti jett li fil-rwol ta' jnuna manitarja u eh, krizi, inti jirrit ikollok rwol proattiv, ġifiri inti titiħu azzjoni f'każijiet serji. Jena naf li inti għandek esperjenza kbira mill-bank dinji Issa, xinajdu dwar deficit mm, ma' eh, organizzazzjonijiet multinazzjonali u internazzjonali, kif tista' teja is-sitwazzjoni? Jiena naħseb li hija ħasra li mintix qed tipprova Dejja il-xi kollegi, kollegi, kollegi futuri pal per esempio sur Pibax, però mm, jekk inti ma tieħux eh, pożizzjoni estentiva eh, msam il-bidunet jista' jkun li jinħolqu xi problemi iktar tajt minħabba ħadd ieħor. Kummissarju nominati kjoġbok. Ovvjament, jina għatniħu dan il-komment uh, eh, f-serjeta kbira. Jiena ċertament ma rridx ninqata jew um, ma naħdimx fuq il-qasam ta' responsabilità tiegħi xi ma kunx se nagħmel xogħol tajjeb ħafna. L-accountability għandha x'taqsam mal-delegar u jekk irid inkun eh, accountable jiena rrid inkun responsabbli rrid ningħata l-opportunità li nagħmel xogħol tajjeb ħafna. Grazzi però ta' dan il-kumment jinser nieħdu konsiderazzjoni.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 Aħna qed inħarsu l qodim biex narawk bħal pereżempju fil-Euromed, Pan-Afrika, fil icp u wkoll fil-futur qalib il-Euronest. Eh, L-ICP e ser isir ġewwa Tenerife tal-waqt eh, f'Marzu u fil-fatt is-sitwazzjoni tal-Ħajti qiegħda fuq l-aġenda. Nistgħu aħna ngħidu l inser tiġi għal dawn il-laqat? Iva, ċertament jiena ser inkun fejn hemm bżonn inkun. Jiena ser nieħu xogħli bis-serjetà ħafna. Jiena nemmen fl-inklużjoni jiena naħseb li l-parlamenti huma l-vuċi taċ-ċittadini dawn in-nies f'din il-kamra ġew eletti. Jiena rrid inkun uh, accountable għalikom U għall-imsiħba, rrit naħdem għall-imsiħba tagħna din hija xi ħaġa li rrid nitalem iktar dwar, rrid nitalem iktar dwar il- valur ta' dawn il-fora u x'nista' nagħtihom jiena lil dawn il-fora. Però jien se nieħu r-responsabilità biex bekk inkun preżenti fejn hemm bżonn li nkun preżenti. l-aħar domanda. Gej mitċilek joġbok. Komissarju, jena saqsejtek l-ewel mistoqsija u għandi privileġ nsaqsik l-aħħar mistoqsija fisem il-koordinaturi tal-grupp tal-PPE u tal-Demokratiċi Kristjani nixtieq nifraħlek għal prestazzjoni tiegħek illum. Aħna ser nafdawk aħna xi darba emminna li l-ħajta Berlin qatt mu se jaqa' però fil-fatt waqa' aħna nistgħu nwafqu l-faqar għal kollox aħna rriduk li tafdana. U aħna meta ser nagħmlu r-rakkomendazzjoni tagħna illejla aħna qed nagħmluh fisem il-ħafna nies u dan il-kumitat jixtieqek taħdem maħna mill-qrib inti u l-uffiċjali tiegħek. Aħna qed nistennew li eh, nsibuk meta jkollna bżonn ikkontattjawk li nistennew l-opinjonijiet tiegħek biex bekk naħdbu id fit kemm jista' jkun biex bekk flimkien jkollna bidla. Nifraħlek, grazzi. We now have the follow-up questions on this last question round. Issa għanna eh, domandi follow-up ta' din l-aħħar round. Jina ser naqra. Ma kienx hemm risposta ovvjament għal domanda tiegħek eh, minna tal-Kummissarju mela tajjeb ser ngħaddi għad-domandi dawn domandi ġew mill-gruppi politiċi. Mingħajr intervent liġi tal-intervent umanitarju b'responsabilità li tipproteġi għajnuniet u maċinuma x'inhuma l-interzjonijiet tajbin dawn ser ifallu jekk il-pajjiż ikkonċernat jirrifjuta li dan, dan din l-għajnuna. Aħna kif nistgħu nelbu din il-problema? Well, I, I'm afraid that the start of this answer is... Zewċ minuti. Din hija diffiċli din id-domanda. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar huwa l-iżvilupp li jagħti lin-nies l-għażliet jippermettilhom li jikbru U dan iwassal għal arranġamenti tal-gvern li jkunu demokratiċi u hemmhekk biss mhux ser niffaċċjaw katastrofi jew inkella restrizzjonijiet lejn dawk li qed jippruvaw jgħinu lil iktar nies li huma fil-bżonn. Għal daqstant, naħseb li l-portafol tiegħi jiddependi fuq is-suċċess tal-bqija tal-Unjoni mod partikolari fil-portafol tal-iżvilupp. Jiena motivata ħafna biex nagħti l-appoġġ sieħ tiegħi lill-Kummissarju tal-Iżvilupp għaliex fl-aħar mill-aħar u biss meta n-nies huma hilsa u għandhom lażliet l-ekonomiji tagħhom jaħdmu b'mod tajjeb u hemmhekk biss aħna nistgħu inwafqu għal kollox dawk il-problemi li qed niffaċjaw illum. Grazzi ħafna. Għandi ħafna ħinjuna minna ħat segretarjat, sekretarjat nirringrazzjam ma vera ġentili. Issa wasalna fl-aħħar ta' dan is u nirringrazzja lil kulħadd għal domandi u għal eh, risposti. Signora Giorgeva, għandek l-opportunità li tikkonkludi għal ħames minuti li ġejjin. Signora President, din kienet diskussjoni interessanti ħafna u rikka ma tantx għandi xi ngħid fl-aħħar. Apparti milli nirringrazzjakom tal-opportunitajiet li tajtuni biex nirrispondi għad-domandi tagħkom, għall-idejat li intom għall idejat li jena ktibt biex insegwi saret lista twila ħafna, pero jinsen għamil follow-up fuq kull li diskutejna l u eh, bil-permess eh, ta'kom. Jien nista' ngħidilkom li domt wis nitkellem qabel, però sa darba ser nżomm fil-qosor. Nixtieq eh, ngħid kumment. Illum huwa elu snin ta' ommi għal qed 89 sena. Is-soltu inkun maħħa f'ġurnata bħal din, però edha hekk minn flok. U għallura nixtieq nagħmel l-aħħar eh, talba. U din se nagħmlu f'sa mommi. Hija għexet eh, fil- eh, ewwel il-gwerra dinija u għexet ħafna affarijiet. Ommi ridet titalem il-Franċiż, però ma mamlitux dan. U allura jiena ngħidilkom li fissa mommi ser nagħmel eh, l-isforz kollu biex nitalem il-Franċiż jekk jiena dejjem insir kummissarju.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 ħamsaġ tlieta. Illa għalaqnija il-ġurnata tajba.